27 favur taddi issa ekon 24 issa favur kontra astenzjoniet ma taddiċ kompromess serba favur kontra astenzjonijiet taddi. Ekon 16 favor, kontra astenzjonijiet. Ma taddix. 29 Favor, kontra astenzjonijiet. Taddi. Ekon 25. Favor, kontra,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 Rigettat. Itre 32. Itre 32. Favor? Kontra? Astenzjoniet. Nirrepetu. 32 minu favur. Kontra? Astenzjonijiet. Il-ċermen najt ma taddix. Jekk joġbok spiega illi qed nivvotaw fuq it-tret 30. Votazzjoni elettronika.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 Taddi. Kompromess ħamsa. Favor. Kontra. Astenzjoniet. Taddi. Itzra numru ħamsa. Favur. Itzra tliet anzi. Itret li ta' stenzjonijiet. Voti kontra, jivat bil-kontrarju għajt il-President. Ebr 26. Hem 26. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma t taddix. Hem 27. Favor kontra astenzjoniet. Ma taddix. E kontni. Favor kontra astenzjoniet. E kont 13 taddi automatikament e kont dash.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 astenzjoniet ma taddix. It-23, żewġ partijiet, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. It-tieni parti, favur, kontra, astenzjoniet. Taddi. Itra 22 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Itra 24 favur kontra astenzjoniet. Taddi. Itra 33 dawk favur kontra astenzjoniet ma taddix. 34 minu favur kontra astenzjoniet ma taddix. 35 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 37 favur kontra astenzjoniet għastenzjoniet. Taddi. 27. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Ma taddix. Nivverifika b'mod elettroniku, b'mod elettroniku, u ta' miftuħa. Sul 27. Fuq 27. votazzjoni oqa Tsatax favur u tlettax kontra taddi. Itzer 39 favur kontra astenzjoniet. Ma taddix. Itzer bajn. favur kontra għastenzjoniet. Ma taddix. Jitzrewet u erbajn. Favor. Kontra. Astenzjoniet. Taddi. Verifikaw fuq wet u erbajn mod elettroniku. 16 favore, 15 eh, kontra. Taddi b-16 vot favor, 15 kontra. Itre 42 favor. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Ekon 8, ekon disa u hemm u huma approvati naddu għal daqstant għall emenda 33. Dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 34 favur kontra astenzjonijiet. Taddi. 35 dawk favur Daw kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Emenda ta' kompromess numru 6. Daw favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. 38 favor astenzjoniet taddi 39. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Taddi. Peti tlieta favur. Kontra. Astenzjoniet. Taddi. Pezzi erba dak favur. Kontra. Astenzjoniet Taddi. Emenda 40, it-tieni parti, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Kompromess seba. Dak favur. Dak kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Ekkon tli ta' 23 ma nivvotawx fuqhom għaliex xum maqġa. kopruti għaddu għal daqstant għal emender 44. Dawk favor kontra, astenzjonijiet. Ma taddix. Verifikanzi. Nivverifikaw fuq 44. Voto elettronico. 17 favore, 14. 17 favor, 14 kontra. Taddi. Ġuri 8 minu favur, kontra, astenzjoniet. Taddi. 46. Favor. kontra, astenzjoniet. Taddi. 48 favur kontra astenzjoniet taddi Disa 49 favur kontra astenzjoniet taddi itri sitta favur kontra astenzjoniet taddi kompromess 8 favur, kontra, astenzjoniet, taddi. Emenda 56, favur, kontra, astenzjoniet. Taddi. l-10 huwa adottat u nivvotaw għal daqstant fuq kompromess disa minnu favur, minnu kontra, astenzjoniet, Taddi. Allora, petti due. Petti snein. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Taddi. Hemp 2. Favur kontra, astenzjoniet, taddi. Kompromess taċra favur, kontra, astenzjoniet. Taddi. it-tres seba u it-tres disa ma nivvotawx Fu għamal xumma dottati diġa għandu għal-kompromiss dax. Favur? kontra astanzjoniet. Taddi. Itre 30 favur kontra astenzjoniet. Nivverifika b'mod elettroniku fuq it trettettin Chiusa la votazione. Votazzjoni maluqa. ma taddix għalix eh, ġew vot indaqs. 63 mill-rapporter favur kontra astensjoniet. Taddi. Nivvotaw issa fuq 64 u 65 flimkien minnu favur Minu kontra? Astenzjonijiet. Taddi. Empl disa. President, għalfejt nivvotaw dawn il ġo paragrafi fl-imkien. Għet nistaqsi għalix għanna votazzjoni illi tvarja minn paragrafu li għora ħana. Emble 9. Empl disa favur kontra astenzjoniet. President, niskuza ruħi li għednerġa n-waqfek, irrispondini għalfej 54-65 ħadni jom flimkien għalix skont il-listatija għanna indikazzjoni differenti u ma tammilx loġika li nivutaw fuqom flimkien, napprezza spiegazzjoni. Ma io proposto o pro... Jena proponejt qabel votazzjoni li nivvotaw fuqhom flimkien u ħadd ma għalli tagħmel xekk wara l-votazzjoni, però tlabtu nikkoreġi. If, if,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 Allora, su, se, ripetiamo, e allora ripetiamo, facciamo una cosa, ripetiamo. Mela, ripeto il-vot fu 64 u 65. Tajepek? Aħna għanna problema u koll fil-grupp tal-SND. Aħna u koll għat nivvotaw differenti għall-64 u għalek naħseb li għanna nivvotaw fuq omitnej separatament. Grazzi. Votiamo il 64 Allora, per il 64 che... Mela, għal-64 votaw minu a contra, kontra, astensjonijiet, adottata. favore, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Empl 9,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 kontra, astensjonijiet, adottata. Disa, għaj ashra, skużawni, minu favur kontra, astensjonijiet, adottata. Hadash. favur kontra, astensjonijiet, adottata. Emenda 25, minu vota favur, kontra astensjonijiet adottata. Juri wieħed favur kontra astensjonijiet għaddit. Peti sitta favur kontra astensjonijiet ikon niftħu l-vot elettronikament. Nirripetu l-vot. Fuq peti sitta. Jusa la votazzjon. Votazzjoni maluqa. 19 favur, 13 kontra, l-ebda astenzjoni. Mela taddi. Naddu għas 66 favur kontra astenzjonijiet adottata. Tran wieħed u emp 17 adottati. Issa naddu għal emp 18 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. Emp 20 meqjusa bħala adottata sena naddu għalhekk għal emp 22. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. M23. Favur, kontra, estensjonijiet adottata. Il-3 wieħed, anzi, emenda 67 minu favur, kontra, estensjonijiet adottata. Il-3 wieħed, minu favur, kontra, estensjonijiet adottata. Favur, kontra astenzjonijiet emplu wieħed jaddi. Anzi, emplu wieħed issa l-ewwel konna tre wieħed minn favur kontra astenzjonijiet adottata. Min tra 10 sa huma adottati għalhekk ma se nivvotaw fuqhom. Naddu għalek għal ġuri tlita favur kontra astensjonijiet adottata. Hamsa favur kontra astensjonijiet adottata. Sitta favur kontra astensjonijiet adottata. seba adottata mela naddu sal ġuri disa no favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 68, emenda bil-fom minn rapporter Minu favur, kontra, astensjonijiet. Allora, adottato. Adottato. Taddi. 69 irtirata, ekon 15. Passiamo ekon 15, chi è favorevole? Favur, kontra, astenzjonijiet. Ma addiċ. Ekon 18, favur, kontra, astenzjonijiet. Ma Sebain Sebajn ġi Issa ngħaddu għal peti 8 minn huwa favur. Kontra. astensjonijiet adottata. Naddu għal emenda d-disa. Favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Peti 10. Favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Peti 11 favur kontra l-astenzjonijiet adottata. U sebajn ġiet tirtirata bħala emenda u issa naddu għal kompromess 12 minn għafur kontra min jastieni Siamo al 75. Chi è favorevole? Naddu għall-emenda 75 minn favur kontra astensjonijiet adottata. L-emenda 76 irterata, naddu l-kompromess 13 minn favur kontra astensjonijiet taddi. Naddu issa l emp 19, favur, kontra, astenzjonijiet. U 77 irtirata, naddu l-itra favur, kontra, astenzjonijiet, adottata. Itre 36 favur, kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw bil-vot elettroniku għal 36 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa 18 favur 13 kontra l-ebda astenzjoni adottata Emplerba t-tqis bħala adottata, issa naddu għal ħamsa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 huwa possibbli nipproponi nivvutaw 2, 4, 5, 6 flimkien hemm blokk taqblu min huwa favur kontra astenzjonijiet adottati. 78 irtirata naddu għal ekon 12 favur kontra astenzjonijiet adottata.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 15 favur, 17 kontra l-ebda stenzjoni maddiċ. Itre 20, minu favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 23, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 25, meqjusa bħala adottata, Anzi, namlu verifika elettronika mela kif sridu fuq it-323. Votazzjoni miftuħa. Itre 323 Vedem tutto votat, chiusa la votat. Kolħat vota i-323, votazzjoni maluqa. Zbatax favur, mistax kontra, lebda astenzjoni. Adottata. 25 meqjusa bħala adottata naddu għal-issa għal-3 31 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Itre 26 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika? fuq 326 vot elettroniku mela kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 17 favur, 15 kontra għaddit. Tran disa favur kontra astenzjonijiet adottata. Tran 13 nuwa favur kontra astenzjonijiet adottata. Allora, per l'ITRE 38... ITRE 38 Naddu għal votazzjoni għal Clean By 2015 l-Inglis bħala zida fit-test. Minu favur kontra astensjonijiet. Maddiċ. Tran 14 meqjusa bħala adottata. Emenda 79 taqa, irtirata anzi, kompromess 14 issa minu favur kontra astenzjonijiet adottata.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 Le? Mela nimxu voti separati. M13 favur kontra astenzjonijiet adottata 14 favur kontra astenzjonijiet adottata 15 favur kontra astenzjonijiet adottata. Empl 16 favur kontra astensjonijiet adottata. Itre 10 favur kontra astensjonijiet adottata. Itre 11 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 81. Allora, vot Mela, niftħu votazzjoni elettronika fuq litre 11. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. 15 favur, 16 kontra, lebda stenzjoni, mela maddiċ. Naddu għal 81. Nuwa favur, kontra, astenzjonijiet Adottato. 82 favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Ekon 20 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Ekon 21 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 22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 Issa naddu għalekon 22 minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Empl A, il-premessi, minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet, adottata. B, empl, favur, kontra, astenzjonijiet, adottata. 5 insieme. Vediamo se possiamo prendere l'emenda. Nistaqsek nistawx nivotaw għan blok tal-emendi tal-rapporter mill-emenda wieħed sa ħamsa fl-imkien. Iva tajjeb mela minu favur kontra astenzjonijiet adottata. Tran A u B meqjusa bħala adottati, naddu għal votazzjoni tal-emenda 6 minn huwa favur kontra astenzjonijiet adottata. Tran C u D meqjusa wkoll bħala adottati, naddu għal emenda 7 minn huwa favur kontra astenzjonijiet mhux ċara l-votazzjoni mela nivvotaw b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 14 favur, 17 kontra l-ebda stenzjoni. Maddiċ. Emenda 15, favur, kontra, astenzjonijiet, adottata. Emenda 8, favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Itre erba favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess mistax, favur kontra maddiċ. adottato il 15. Allora. Ah, Facciamo tutti questi insieme. Emenda 15 tatti. allora l'11, il 12. L-emenda 11, 12, 13, 14 u 16 jekk taqblu nistgħu nivutaw fuqhom għan blok flimkien. Taqblu? Minu huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? adottati. Elettronico. Elettronico voto finale. Issa nivvotaw għal vot finali, mod elettroniku. Petra, votazzjoni chiusa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. 32 favur, lebda vot kontra lebda attenzjoni mela vot unanimu favur. Nifirħu l-rapporter. Proset.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 E, vorrei mettere ai voti. Mela nixtieq li nivvutaw għal abbozz ta' kalendarju tal-laqgħa tal-Kumitat Imko għall-2013. Punt numru 9 fuq l-aġenda. Ej, votazzjoni il-kalendarju del Nivvutaw għal kalendarju tal-2013 jekk m'hemmx aġġazzjoni. M'hemmx aġġazzjoni napprovaw. Sur President l-ewwel nett nixtieq ningrazzjak ħafna tal-li mexxejt bimpem daqshekk din il-laqa E jiena nixtieq illi nitkellem dwar il-kalendarju, nitkellem dwar il kalendarju ta' sena 2013, dan il-komment huwa iktar segretarjat milli għalik, però jiena naħseb li minħabba l-bidla fil-kalendarju is-sitwazzjoni tista' tiġri iktar fil-fatt illi aħna ħajkonna iktar laqad barra mill-partit emmisom żewġ laqat organizzati fil-sessin, fil-waqt li għawek konna laqat għal-komitat, ikun hemm ukoll laqat oħrajn li aħna kikun nixtiequ nattendew iżda ma nkunux nistgħu. Ġifieri dan ifisser li ikun diffiċli li jkollna maġġoranza ta' membri hawnhekk fil-kumitat tal din raġuni jiena naħseb li jekk ikun hemm fil-fatt etna naħares lej il-ħamis l-10 ta' nar li hija ġimgħa tal-laqat tal-partiti illi f'din il-ġimgħa aħna ma nkollix pereżempju votazzjoni, iżda l-votazzjoni issir biss fil-laqat tal-kumitati. Jiena naħseb illi fil-fatt dan huwa prinċipju li kulħadd jaf dwaru iżda xtaqt illi nitkellem dwar dan il-punt bħalissa segretarjat Tajjeb dan narfuħ l-segretarjat mela sabiex bekk ikunu jistgħu jaraw daqsxejn kif ħaj indirizzaw dan il-punt u jagħmlu kalendarju aħjar. Naddi l-kelma li sur Grek. L-unika punt li nixtieq namel huwa li għandna nevitaw li konna laqħat il-ħamis wara l-obsenar ukoll. Naħseb ħafna membri preferu li jkun hemm il-laqgħa il-ħamis filgħodu imma mhux wara l-obsenar. Teniamo conto di questo e adesso poi. Namlu nieħdu nota ta' dan un bat is-segretarjat jaraw So let's move uh, to the... Uh... Mela, naddu għal punt numru 10 fuq l-agenda tagħna, ir-rapport tal-governanza ħjara s-suq uniku, ir-rapporter Andrea Schwab. U jekk inti lest nixtieq ngħaddi il mikrofonu lilek rapporter u mbagħad li shadow rapporters. Sira President, nirringrazzjak u nirringrazzjak li nista' nitkellem jiena fuq ir-rapport ta' inizjattiva dwar tmexxija ħjar tas-suq. Waħdini nixtieq ngħid l-ewwel qabel kollox li din il-proposta Sinjura President huwa dokument li kien ibbażat fuq komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea illi f'din il-komunikazzjoni Kummissjoni Ewropea għamlet ċara li f'dak għandu x'jaqsam l-implementazzjoni tar-regoli għassu intern fuq livell ġenerali għat hemm differenzi kbar bej l-istati membri. Bil-filmot tal-implementazzjoni aħna l-bira tiġat tkellimna matul is-smieħ dwar il- liġi komuni tal-Ewropea tal-Beħ, kienem tana diskussjoni u għedna illi l-armonizzazzjoni sħiħa ġifiri dawk ir-regoli fejn l-istati membri mandom iktar flessibilta għall-implementazzjoni, xorta waħda mumiex ħarasnu għal-vantagġi fil-fihdan is-suq intern kif aħna nistgħu nimmaġinaw u nixtiequ u minkejja l-fatt li l-Ministri fil-Kunsill diġa kontribuxxew għal din id-deċiżjoni fil-fatt dawn id-deċiżjonijiet mhux dejjem ikunu implementati fl-istess ħin jew ikunu implementati ktar tard jew ikunu implementati daqsxejn differenti ġifiri ma jkunx hemm amministrazzjoni sieħa u dan mhix xi ħaġa li aħna nixtiequ għassu u għaparti minn hekk jiena nistantikom ħafna eżempju oħrajn ħalli bekk nurikom li aħna fl-Ewropa u fis-suq intern Ewropew għandna problema dwar l-implementazzjoni tar-regoli li aħna aħna konna deċidejna fuqhom kollha flimkien qed ikunu implementati mod differenti. It-tieni problema hija wkoll u din hija xi ħaġa li fil-fatt nista' nirreferi wkoll għal dak li nagħti l bieraħ matul ismih dwar il-liġi Komuni Ewropea tal-beħ, illi ħafna drabi il-proposti illi għawek aħna noħorġu bħala kompromess bejn ħafna stati membri u dan jħdinna ħafna xogħol fl-ħar mill-ħar meta naslu għall-implementazzjoni xorta waħda dawn eh, jinqasmu f'deċiżjoni differenti u dan jagħti l-impressjoni li aħna bħala leġislaturi Ewropej maħniex qegħdin nieħdu vantaġġ mill-aħjar opportunitajiet li għandna f'idejna jiena nista' noħdilkom eh, intikom eżempju mill-Ġermanja Germania fil-fatt bħalissa il-Repubblika Federali Ġermaniża fil-fatt faslet dan kollu b'tali mod ħalli bekk aħna rajna illi dak kollu illi qegħdin aħna noħorġu eh, fuq livell Ewropew għandu l-ewwel ikun implementat skont il-leġislazzjoni ġermaniża u mbagħad aħna naraw illi jkunu implementati dawk il-miżuri illi fil-fatt ma jkunux pożizzjoni għall ki tal-ħarsin tal-konsumaturi tal-Ġermanja minkejja il-fatt li aħna nafu illi hemm bżonn illi jkun hemm iktar bilanċ mhux biss għall-Ġermanja iżda anke fuq il-livell Ewropew minħabba li qed jidher ċar il-leġislatur Ewropej qegħdin jippruvaw jisibu kompromess, però aħna dan qegħdin nagħmluh ukoll kif hemm miktub fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni ħalli aħna ma nippruvawx pereżempju nagħmlu l-opinjoni u l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea iktar qawwija minn dik tal-Istati Membri, iżda aħna din nippruvaw naraw li l-implementazzjoni tas-suq intern issir kif suppost U dan jista' jsir verament u jkollu l-effetti li aħna nixtiequ u jekk dawn ir-regoli jkunu implementati kollha flimkien u f'waqthom inkella żgur illi il-potenzjal ta' tkabbir ta' 4% żgur illi maħniex ħan il-ħuħa kif kien imbassam il-Kommissjoni Ewropea għal dawn l-aħħar għal dawn dal-perjodu ta' żmien li zejn, għal din raġuni hemm bżonn li nagħmlu minn kollox ħalli bekk aħna nippruvaw naslu riżultati tanġibbli. Aħna diġà fil-fatt tkellimna dwar numru ta' punti fil kontestanka anka ta' diskussjoni li kena dwar ir-rapport ta' Sinjura Bastos, ġifiri dwar l-20 biċċa nkwiet prinċipali u ewleni ta' ċittadini u anke f'dak li nixaqsam il-forum tal-suq intern, aħna tkellimna fuq ħafna minn dawn il-punti u anke kien hemm il-Partit tal-Liberali u aħna għedna illi kemm is-suq intern u kif ukoll ir-regoli illi qed jiddominaw is-suq intern għandhom ikunu implementati b'mod iktar armonizzat fl-istati membri kollha. U apparti minn hekk jiena naħseb ukoll li rridu naraw illi nimplementaw ċertu inizjattivi u il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-fatt huwa bidu tajjeb u aħna bejn il-koordinaturi konna deċidejna illi it-tifsira tal-implementazzjoni tal aki tas-suq intern ġifieri ta' dak illi aħna deċidejna fil-proċedura demokratika, importanti li jkun hemm ħafna inizjattivi min-naħa tal-leġislaturi u fl-aħħar mill-aħħar din dan ir-rapport irrid ikun jisu talba illi wassal għal implementazzjoni iktar konkreta u iktar konsistenti bejn l-Istati membri ħalli fl-ħar tas-semestru Ewropew aħna mhux biss inkun qegħdin nitkellmu fuq tmexxija ekonomika fuq il-livell Ewropew fuq il-livell tal-Istati membri, iżda aħna nitkellmu wkoll fuq it-tieni plastru biex ngħidu hekk ġifieri l-implementazzjoni ta' l-aki tas-suq intern. Ħalli bekk aħna naraw kif aħna f'Ewropa li fija 27 stat membru kif nistgħu mhux qudiem eh, l-ekonomija tagħna Ewropea. U jien għandi raġuni nixtieq nitlobkom milli l-proposti kollha illi għandna f'dan il-kuntest u dawk il-proposti kollha li għadhom eh, ħajastulna f'dan il-kuntest noqodu attenta li mmexxu l-qoddim din diskussjon minħabba li aħna naħsbu li hemm ħafna idejat tajbin għall-implementazzjoni tas-suq intern. Hemm numru ta' suġġetti li diġà diskutejna bħal pereżempju il- kwistjoni ta' tabella ta' korrelazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea tista' tifhem aħjar permezz ta' din it-tabella ħalli naraw eżattament kif il-leġiżlazzjoni tkun implementata f'kull stat membru, aħna nafu li ftehim interistituzzjonali mal-Kummissjoni ma rnexxinniex nilħuh, però dan m'għandux iwaqqafna milli aħna fil-fatt nippruvaw nilħqu kemm jista' jkun trasparenza għal benefiċċji għal benefiċċju tal-konsumaturi u tal-kumpaniji u apparti minn hekk il-Kummissjoni kemm il-darba tlabnijom sabiex jimplementaw miżuri u proċeduri maġna jekk ikun hemm ksur kontra xi regoli tal-suq internu din il-proposta rridu niddiskutuha iktar fid-dettall minħabba li aħna nafu li dan il-ksur ta' drittijiet u tar regoli tas-suq intern żgur li jistgħu jkunu ta' dannu fl-aħħar mill-aħħar għas-suq intern. U aħna rridu naraw kif aħna nistgħu ninkludu u l-parteċipazzjoni ta' ċittadini b'mod aħjar ħalli bekk aħna naraw eżattament x'tip t vantaġġi jista' ikollna nafu li hemm numru ta' miżuri li aħna rridu niddiskutu bejnietna u fl-aħħar mill-aħħar dan kollu jrid ikun inkluż fil-rapport ta' inizjattiva leġislattiva u jiena nixtieq ngħid ukoll li aħna fl-Ewropa maħniex biss qegħdin nitkellmu fuq iż-żona euro jew fuq il-livell makroekonomiku u fuq il-koordinazzjoni makroekonomika iżda li aħna hawnhekk fl-Ewropa għandna l-problema illi ir-regoli li aħna qegħdin niddeċidu permezz ta' proċeduri demokratiċi bejn l-istati membri kif ukoll bejn il-gvernijiet u l-mexxejja tal-gvernijiet fil-ħdan il-Kunsill dawn id-deċiżjonijiet mhux dejjem qed ikunu implementati b'mod konsistenti u bl-istess mod fl-istati membri kollha, u għaddi raġuni hemm bżonn li nagħtu sinjal importanti u qawwi l-istati membri kollha jiena interessa tafra li nisma' dawk x'għandhom xi jgħidu l-kollegi u mbagħad ngħidilkom xi ħaġa aktar din dwar timetable. Ingrazzjak. Thank you very much. Grazie ħafna. Grazzi ħafna, jiena nixtieq issa nilqa l-Sinjura Dali illi ġejja minnħat tal-Kummissjoni Għan tik l-opportunità sabiex titkellem iktar qoddim u issa għanna shadow reporters illi ħajatu l-kummenti tagħhom. Nibdew bis sur Grek. I'm not a shadow, but... Jiena iċċa xetaw rapporter, pero xorta wahda ħanajdulkom xinu ma l-kommenti tijaj. Jiena naħseb is-sur ġvab fil-fat diġa qal aħna xnafu diġa u diġa tkellem fuq il-fat li hemm nuqqas ta' uniformità fl-implementazzjoni u qegħdin nitilfu il-potenzjal ta' tkabbir ta' madwar 4% li huwa diffiċli ħafna lina bħalissa jiena naħseb illi wkoll aħna ħassina li għandu bżonn li jkun hemm mekanizmu aħjar, proċedura eh, fast track li timxi b'mod iktar maġġar u jiena naħseb li bħalissa issa li aħna din nitkellmu fuq il-pożizzjoni Ewropea tagħna eh, fuq il-protezzjonizmu Ewropew naħseb li llum iktar minn qatt qabel importanti nitkellmu dwar dan, però ħaġa li li għandna nsemmuha wkoll u naħseb li rridu nisqu iktar fuqha huwa l-impenn li għandhom jieħdu l-Kunsill u l fat li huma wkoll iridu verament jemnu fuq is-suq intern. Jiena jemnu fis-suq intern jiena naħseb li ilna tliet snin intennu l-istess affarijiet. Jiena naħseb li minkejja ħin kollu nisimgħu l-istess affarijiet dwar is-suq intern kulħadd jitkellem u jifaħħar is-suq intern fl-aħħar mill-aħħar xorta waħda l-istati membri qegħdin jippruvaw jipproteġu l-kumpaniji tagħhom u naħseb li din mhix xi ħaġa tajba għall-ekonomija Ewropea. Pereżempju għas-semestru Ewropew aħna verament ridna nippruvaw nisforzaw ħalli bekk naraw illi konnektar tkabbir. Jiena naħseb li nafu x'inhi s-sitwazzjoni tal-austerità, però nafu li għandna bżonn ta' pjanta tkabbir u għandna bżonn ukoll ta' ħarsin ta' suq intern. Jiena naħseb illi issa wasal il-waqt li kemm il-Kunsil kif ukoll partijiet tal-Kummissjoni jkunu jistgħu jinvestu l-flusom fejn huma jaħsbu li l-om jitennu li hemm bżonn li jinvestu fil-fatt hemm li li u qudiem. Grazzi ħafna sa minnaħa tal-għalde għanna Mandes minn naħa tal-ħodor għanna Snjura Lula. Iva, grazzi ħafna jina kważi nista' nappoġġa dak kollu li għal s-sur ġvab ħanżi ċaħġa ma dak li għal naturalment jina naħseb li mux bis fil-direttiva tal-konsumaturi iżda naħseb li ħafna fil-kas ta' ħafna direttivi u regolamenti oħrajn implementazzjoni verament eh, għolja u li qed tisunna ħafna flus u li qed tkun ħafna iktar komplikata anka għal l-autoritajiet lokali u anka għal kumpanijiet żgħar tal-qasmed, ġifieri l-mod ta' kif sir l-implementazzjoni ta' din leġizlazzjoni din hija importanti ħafna għal benefiċċju ta' ċittadini u tal kumpaniji. Jiena nixtieq li nieħu l-opportunità wkoll sabiex lill-Kummissjoni nagħmilha talbiet ċari u nibda blatt id-delegati pereżempju f'dak li għandu x'jaqsam il-direttiva dwar il-prodotti aħna jkunu diġà deċidejna li ħanżaw lat id-delegati anke permezz ta' timetable ċar. Issa jekk il-Kummissjoni illi fil-fatt diġà huma f'deċidew favur din it-timetable ma jżammux magħha huma żgur ħajjoħolqu iktar problemi problemi għal suq internu, anka f'dak li għandu xaqsam il-prodotti tal- kumpaniji zardu daqs medju li huma nkwitati li din il-leġislazzjoni ħad tkun implementata tard wis u li huma ma jkollhomx mis-sigurta li jistgħu iżarħu rashom fuq timetable. U jiena nixtieq ukoll insemmi punt ieħor il-Kummissjoni ħafna drabi jkollha ideat strambi dwar kif l-istruttura tal-istati membri u tal-implementazzjoni tista' tkun strutturata ftit snin ilu aħna konna qed nqisu bħala idea moderna l-idea ta' one stop shop, però rridu naraw issa jekk għaddi xi ħaġa siwja u rridu naraw ukoll jekk il-strutturi li għanna bħalissa ta' amministrazzjoni u ta' implementazzjoni jagħmilx sens li nagħmluhom iktar komplikati nix insemmi ħaġa oħra sa bħalissa aħna qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li kulħadd għandu bżonn li jkollu awtorità ċentrali li hija indipendenti aħna anke f'dak li għandu x'jaqsam mill-informazzjoni tas-settur pubbliku. Diġà tkellimna fuq dan u issa jiena qed naħseb ukoll sa li wasalna strument fejn aħna rridu nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun l-ispejjeż u l-burokrazija jagħmel sinsin noħolqu strutturi ġodda ta' amministrazzjoni, noħolqu awtoritajiet ġodda fuq il-livell nazzjonali. Jiena naħseb li sabiex is-suq intern jaħdem aħjar aħna rridu nħarsu wkoll lejn il-Kummissjoni u lejn idejat li ħorġu mill-Kummissjoni dawn semmejt kienu punti li fil-fatt jinkwetawni daqsxejn. Grazzi ħafna, issa għandna Sinjura McLarkin. Grazie ħafna, Signor President Iva, issu intern huwa għodda importanti ħafna għad kabir fl-Ewropa, però għad hemm ħafna xkil u anka li għati waqfuna mill-li l-potenzjal sieħ, għad raġuni hemm bżonn ta' tmexxija aħjar u hija priorità lina li aħna nsaħħu l-implementazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni li għandna bħalissa kif qalu l-kollegi. Jiena naħseb li fil-fatt kon daqxej sorpriża bil-kontenut tal-komunikazzjoni tal-Kommissjoni nafu li konna din insaħħu l-odda li għanna bħalissa xorta waħda u għanna bżon li namlu għom iktar effiċenti għan niprofaw nelbu daw il-problemi, pero naħseb li il-Kommissjoni għanda taħdem b'tali mod għalli tiġbor din informazzjoni kollha dwar l-implementazzjoni ħalli naraw fejn u kif eh, l-implementazzjoni sejra ħażin. Jiena naħseb illi rridu najnu li dawk il-pajjiżi li fil-fatt għandhom problemi bl-implementazzjoni ħalli jibdlu l-mod ta' kif huma qegħdin jimplementaw leġiżlazzjoni. Però jiena naħseb li x-xogħol tal-Kummissjoni mhuwiex qed jikkomplementa ehm, xogħol jgħet jisir minnaħat tal-istati membri, iżda għandu jimxi tfit ma l-istati membri ħalli aħna niskuraw li mixjin sabiex nilħu l-istess prioritajiet. U naħseb li l-mikroentreprizi fil-fatt aħna rridu nagħmlu ċertu eċezzjonijiet għal-jom jekk sakemm ma jkunx hemm naturalment xi eċezzjonijiet li jistgħu jippermettuna li aħna insaħħu tkabbir. Però naħseb li rridu nagħmluha iktar faċli għal kumpaniji u ċittadini sabiex huma jkun jistgħu resqu l-elementi tagħhom u rridu nimxu wkoll fid-direzzjoni tajba. Irridu nużaw dak kollu li għandna għad-dispożizzjoni tagħna ħalli s-suq intern jaħdem tajjeb u rridu nużaw it-teknoloġija wkoll tħalli taħdem eh, favorina u naraw ukoll eh, kif nistgħu naraw li suq waħdini jkun qed jaħdem aħjar, per jiena naħseb li t-tisħiħ ta' tmexxija tas-suq intern jista' joħloq opportunitajiet ġodda ta' tkabbir u aħna kif ħdimna fuq ir-rapport tas-sur Kanaletti. Maħna eh, konna nimxu l-qudiem dwar dan il-punt u qed nistana bil-ħerqa li naħdem iktar ma' Andres Rab kif ukoll ma' kollegi oħrajn dwar dan ir-rapport li diskutu. Grazzi. Grazzi ħafna Cornelis, isam il-gwe. Grazzi ħafna Signor President u nixtieq ngħid proset ukoll l-Andreas Ġvab tal-idejat illi resqilna u tal-ispjegazzjonijiet tiegħu naħseb illi verament huwa importanti dan is-suġġett ta' tmexxija tas-suq waħdini. Jiena naħseb illi ma tgħaddix ġimgħa illi fiha jiena ma nirċivix il-menti minnaħat tal-kumpaniji dwar nuqqas ta' uniformità dwar ehm, l-implementazzjoni ta' dak li kien diġa miftiem hawnhekk f'dan f'din l-istituzzjoni, jiena naħseb li issa li qed ngħidilkom dan naħseb li m'għandniex biss nifukaw fuq leġiżlazzjoni, jiena naqbel illi fil-fatt ma dak li qed inti dwar l-leġislazzjoni, però jiena daqsxejn inkwetat ukoll dwar l-implementazzjoni fija nfusa u jiena nixtieq li fil-fatt irridu noqogħdu daqsxejn attenti u nħarsu iktar lejn il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar iċ-ċentri Eh, ta' implementazzjoni. Zdanka dwar Solvit, U Europe, U Europe Advice, għanna ħafna għodda dispozizjoni tagħna. Ħafna drabi jiena nqisruhi noqgħod nara ta' parsi jiena għandi kumpanija żgħira, nipprova nidħol fis-sit tal-internet tal-Kummissjoni u nipprova nara jekk insibx tarf u ħafna drabi ma tantx inseptar, tarf, għadu raġun importanti li jkollna sit tal-internet iktar sempliċi, jkun hemm aċċess aħjar, u d-definizzjoni tal-wol tal-Kummissjoni b'oppożizzjoni mal-wol tal-Kummissjoni naħseb illi nista' nimmaġina l-Kummissjoni tista' tkun ta' medjatur, però mhuwiex ċar x'inhu huma responsabiltajiet u rwol tal-Istati Membri x'inhu rwol u responsabilità tal-Kummissjoni. U għad raġuni jiena naħseb li hemm bżonn li nindirizzaw dawk l-istati membri li għandhom problemi bl-implementazzjoni. Ġifieri jiena nappoġġa bissieħ din l-inizjattiva u nittamaw li nkunu nistgħu nispiċċaw ħafna soluzzjonijiet prattiċi fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Grazzi ħafna, Cornelis. xi ħadd biex jirrappreżenta l-EFT? Jekk le, ma nafx hekk hemm xi membri oħrajn li jixtiequ jitkellmu. Signor Stajla. Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi ħafna wkoll il-kellima kollha u l-rapporter jiena ma ma kontx beħsibni nitkellem, pero jiena naħseb li dan huwa qasam daqshekk importanti illi nixtieq li nitkellem. Fil-fatt tkellim smajt dwar numru ta' kummenti illi għallu il-kollegi hemm xi ħaġa illi għandha x'aqsama riżorsi u dwar kif din il-leġislazzjoni tkun implementata fuq il-livell tal-Istati membri u il-riżorsi bħal Solvit huma importanti ħafna importanti li jkollna diskussjoni dwar dak li qed ikun implementat jew le jiena naħseb li interessanti wkoll li issa li qed nitkellmu fuq il-qafas multianwali rridu naraw kemm huwa importanti is-suq intern aħna maħniex parti minn dawn diskussjonijiet, però jiena naħseb li kif qalu ħafna kelliema l-importanza li aħna niskuraw li suq intern jaħdem tajjeb ħalli naraw li jaħdem tajjeb mod effiċjenti ħalli bekk aħna nkun nistgħu noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol u naslu għar rata ta' tkabbir li aħna nixtiequ eh, fl-Unjoni Ewropea, però aħna naħsbu li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nitkellmu fuq ir-riżorsi hawnhekk. U ħaġa li nistgħu nagħmlu f'dan il-kuntest naħseb li din hija xi ħaġa li hija marbuta wkoll ma' tmexxija u din hija xi ħaġa li intom qed tieħdu ħsieb Però sabiex nikkonkludi naħseb li dan huwa xogħol importanti ħafna u sabiex aħna nilħu l għanijiet tagħna rridu naraw li aħna naqsmu l-informazzjoni bejnietna l-aħjar esperjenzi li ġbarna u l kommissjoni ta' tgħid li r-riżorsi mhux qed ikunu implementati fuq livell tal-Istati Membri u importanti li dawn ikunu implementati ben pen, però jekk dan xorta waħda tisir issa 20 sena wara s-suq intern aħna rridu niżguraw illi għall-20 sena li ġejja aħna nkunu nistgħu naraw li suq intern jaħdem bil-mod ta' kif aħna eh, ħsib fassalnieh li jaħdem. Grazzi, hemm xi membri oħrajn li jixtiequ jitkellmu jekk le jiena nixtieq nitkellem u ngħid xi ħaġa minn naħa tiegħi. Jiena naf illi dan huwa rapport importanti ħafna. Rapport ħafna iktar importanti minn dak illi aħna stajna naraw fil-bidu minħabba illi issa ninsabu f'dan il-perjodu diffiċli ekonomiku jekk aħna ma nistawx naraw illi s-suq intern jaħdem tajjeb jekk aħna ma nistawx ukoll nikorreġu l-iżbalji li aħna għandna palissa aħna ma jkollix il-kapaċità illi noħolqu dawk l-affarijiet li ċittadini jixtiequ minn għandna. Jiena naħseb ukoll illi dan jista' iwassalna pakkett ta' strumenti illi verament jista' jgħinna u jkollna il-patt fuq dan ir-rapport li huwa diġà dwar il-mod ta' kif aħna nistgħu nħeġġu iktar rata ta' tkabbir u l-implementazzjoni tajba tas-suq intern fil-kuntest tas-semestru Ewropew rridu naraw illi nieħdu dawn id-deċiżjonijiet aħna min-naħa tagħna illi jkunu appoġġjati u implementati wkoll mill-parlamenti nazzjonali u reġjonali u jekk nixtiequ nieħdu passi ieħor il qudiem u naraw kif aħna eh, nistgħu fil-fatt nagħmlu daqsxejn iktar din hija kwistjoni ta' tabella ta' korrelazzjoni u ta' azzjonijiet oħrajn ħalli bekk aħna nżidu x'punt ħallibek aħna nkunu nistgħu nirriflettu daqsxejn aħjar dwar l-uniformità tal-implementazzjoni. U naħseb illi dan jista' jkun suġġett ukoll illi jikorrispondi ma' studju iktar dettaljat ħalli naraw kif din l-istruttura tas-semestru Ewropew tkun qed taħdem tajjeb. Ħalli dan jiġri kemm fl-istati membri kif ukoll fih dan il-Parlament Ewropew. Issa nixtieq eh, li nisimgħu l-Sinjura Dali mill direttura Ġenerali tas-Suq Intern. Um, for letting me speak. Um... Grazie Jina għedaw neksa biex nitkellem dwar il-komunikazzjoni ta' governanza li aħna produċejna f'edan il-Kommissjoni. Jina wkoll għedaw neksa biex najdilkom kemm uh, anke serraħt moħħi fid-dawl tal-interventi li smajt fuq kemm huwa importanti xol xogħol tagħkom hawnhekk fimkow eh, kemm huwa importanti kemm jista' l-unika mod kif nistgħu naħorġu mill-kriżi ekonomika li nsabu fiha hija grazzi għad kabbir fis-suq uniku is uniku huwa is-soluzzjoni għal tant. Meta tiftakar li hemm 2500 liġi li imexxu is-suq uniku li għaddu minn 20 eh, oqsma differenti fuq livell nazzjonali qed nitkellmu fuq ħaġa komplikata l-aħħar. Meta konna tinħarsu lejn l-istampa ġenerali stajna naraw li kien hemm ħafna xirrid isir f'sitt oqsma differenti u dali qed niproponu fil-komunikazzjoni tagħna. L-ewwel qed nipproponu illi nindirizzaw il-fatt li fi stati membri hemm il-ħtieġa ta' organizzazzjoni aħjar. Vidavi is uniku f'mod ġenerali, ċertu stati membri tiħadmu tajjeb meta ngħidu li għandna bżonn unit ċentrali f'kull stat membru, mhux qed nitkellem fuq organizzazzjoni mill-ġdid qed nitkellem dwar li dawk li jaħdmu fis-suq waħdini jaħdmu fl-imkien, hija kwistjoni ta' networking, għalfin, hija kwistjoni ta' informazzjoni. Għaliex hekk kif dur eh, madwar l-Ewropa qed naraw illi dawk involuti jiltaqgħu biss meta jiltaqgħu magħna madwar il-mejda u dan mhuwiex ġost. għandu jkun hemm xi tip ta' clearinghouse ċentrali f'kull stat membru Naħseb ukoll li jekk l-organizzazzjoni fl-Istat membri hija kwistjoni importanti, hemm ukoll affarijiet x'għandna nagħmlu fuq l-odda u la jemmaj tidher li bdiet taħdem tajjeb fis-sistema tal-informazzjoni fil- suq intern u qed kopri ktar aspetti minn eh, kompetenzi tagħna. It-tielet kwistjoni titratta informazzjoni u trasparenza u rabta bejn it-tnejn. smaj dak li jettu dwar tabelli ta' korrelazzjoni, ħadd ma jiddispeċi iktar minna li ma nix eh, naslu konklużjoni dal-qasam. Imma nħossu li jekk trasparenza aħjar, nistgħu nużaw ċittadin individwali sabiex naraw li l-affarijiet tiġu implementati għal daqstant aħna qed nipfraw niżguraw li r-rabta ma' sistemi nazzjonali tkun ċara u li fis-sistemi nazzjonali naraw fejn tinsab il-leġislazzjoni nazzjonali. Nittama illi dan jgħin. Ir-raba qasam jitratta il kwissjoni ta' kif insolvu l-problemi rridu il-solvit ikun iktar b'saħħtu iktar effiċenti. Rridu wkoll norbtuh ma' sistemi oħrajn mill-lat ta' konsumatur, mill-lat ta' SMEs, mill-lat ta' affarijiet interni, hemm networks differenti fej kulħadd qed jipprova ikun innovattiv, u bżonn naqdu dawn l-aspetti flimkien. Issa l-parti li aktar sexy li għandha x'taqsam l-infurzar. Meta ħarisna lejn dan l-aspett edna illi jekk ser nidentifikaw x'wassal għal tkabbir, fil-komunikazzjoni kien tajjeb ngħidu li hemm erba direttivi differenti li huma d-direttivi prinċipali sabiex saħħu tkabbir. Servizzi, kwalifiċi professjonali, networking, l-agenda digitali. U hemm leġiżlazzjoni f'daw l-oqsma illi hija importanti ħafna tkabbir. Li se nagħmlu illi nkunu riġidi ħafna fir-rapportar dwar dawn u niżguraw illi nkunu drakonjani fl-attitudni tagħna viżavi l-Istati membri brabta ma' il-menti nuqqas ta' applikazzjoni, nuqqas ta' konformità mal-liġi Ewropea. Irridu nkoll nħarsu lejn il-Kommissjoni u forsi ngħidu wkoll xi kultant ir-riżultati tagħna ma jkunux tant pozittivi flajnuna li natu l-Istati membri fil-fazi ta' implementazzjoni tal-Liġi Ewropea għaliex naħlu ħafna ħin kif tamlu kintom fuq in-negozjati ta' partijiet mal leġislazzjoni li mbagħad iġġalla li realizzaw li mson namlu aktar fit trasposizjoni implementazzjoni fil stati membri għal daqstant għanna najdu għanna mloktar fuq dan għandu knem rapportaċ għalli kunem xinu għasijiet intom tajdunna. Finalment se jkonna rapport integrazzjoni ta' suq uniku li sejt ma' semestru Ewropew u dan se jikkonċentra fuq il-punti fundamentali u se jikkonċentra kull stat membru fuq fejn għanna nuqqasijiet, għalli xinu għasijiet insibu għam fi bnad differenti, fi stat membri differenti dak li joġob l istat membru jiġi implementat immedjatament, imma kull stat membru eh, ikkaxkar xkarsa għajħ fuq ċertu aspetti li eh, jibqaw pendenti. Jiena naħseb illi dan u aspett importanti. Il-test prinċipali għalina għandu x'jaqsam ma' kemm is-semestru Ewropew se tikkassa dak li se nagħmlu. Kemm se jkun twil il rapport kemm se jkun dettaljat. Il-fili jiġifieri barra dar-rapport, se nkunu qegħdin nkunu kreattivi u innovattivi. Ħajkonna rapport online bl-elementi differenti kollha illi tkellimt dwarhom dawn is-sitt elementi propju li nsibu fil-rapport ta' governanza se nkunu qegħdin nagħmlu rapport online jitikom id-dettalji kollha fuq dawn l-aspetti u qed nittama. Però dan huwa għafidejnkom illi xistadju għu ieħor insibu mod kif għalmenu darba f'sena inħarsu lejn l-istampa ġenerali naraw fejn huma l-problemi, fejn huma l-limit inklużi fil-rapport, imbagħad nkun nistgħu niddiskutuhom. Għaliex din hija evidenza konkreta li sertejna zgur mux forzi għal daqstant grozzi tal-interess tagħkom u nittama li eh, dal-rapport wassar rizultati riżultati pożittivi. Grazzi. Indur l-ura għal Andre Schwab. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, auch für Ihre positiven Kommentare sowie die Kommentare. Grazie Hafna, nishti illi fil-fat nitkellem fuq il-kommenti illi smajt kemm minħat ħatijak li naqbel miegħek kif ukoll ma' kummenti oħrajn ta' kollegi li nixtieq nitkellem dwarhom jiena nixtieq li l-ewwel qabel kollox nisħaq fuq il-fatt li aħna maħniex għeddin nitkellmu biss fuq il-Kumitat tas-Suq Intern u il regoli li aħna nimplementaw għawek. Meta nitkellem fuq is-suq intern aħna din nitkellem fuq kompetenza li tmur lilin mill fil-fatt l-affarijiet illi aħna rridu nimplementaw. Però, Luis Grey tkellem fuq l-uniformità, però aħna ma nixtuqux illi kollox ikun implementat b'mod uniformi, però aħna fl-Ewropa dak illi aħna deċidejna fl-imkien mm, u ftehmna diġà dwaru fl-imkien mal istati membri l-oħrajn, mal istituzzjonijiet oħrajn, aħna rridu wkoll li kollna regoli dwar l-uniformità, mbagħad naturalment fejn jagħmel sens li konna sussidjarjetà jkun hemm ċertu varjetajiet u derogi naturalment dan jista' jsir, però il-kwistjoni eh, mhijiex daqshekk faċli minħabba li xi kultant jiena naħseb illi l-affarijiet mhumiex daqshekk konkreti naturalment nafu li dejjem jista' jkun hemm opinjonijiet differenti, però dan jista' jkun ta' konsegwenzi wkoll għalina bħala parlamentari u jekk aħna naslu għal riżultati illi fil-fatt Em, dan kollu li ikun uniformi. Il-kollega Surman għalli li hemm bżonn ta' inqas direttivi u iktar regolamenti jiena naqbel ma' din l-opinjoni minkejja li din hija forsi pożizzjoni daqshekk xejn politika, però nasbu naħsbu wkoll li mhux biss din nitkellmu fuq eh, l-implementazzjoni għawek u anke dwar dak illi intqal fuq il-varjetà tal-implementazzjoni monka fil-kuntest tal-prodotti aħna għandna eh, direttiva ta' notifika ġifiri illi jekk ikun hemm diskwit fis-suq intern u jekk dan ħajkunu eh, mfasslim ċertu mod, il-Kummissjoni Ewropea trid tatina notifika u dan mhuwiex Eh, mod ta' kif aħna nkunu nistgħu nakkużaw lil pajjiż partikolari. Iżda importanti li aħna nkunu nafu eżattament x'inhija sitwazzjoni fi stati membri differenti. Rridu naraw jekk għandniex bżonn din id-direttiva tan-notifika dwar il-prodotti u kif din nistgħu nistenduha ħalli bekk aħna jista' jkollna aktar trasparenza. U dwar dak li għal il-kollega Dion nixtieq inżid punt ieħor dwar l-implementazzjoni. Il-Sinjura Rura wkoll qalet li aħna f'dak li għandu x'jaqsam il-Kummissjoni rridu għam iktar ħalli bekk mhux biss bħala inċentif joħorġu b'direttivi ġodda f'dak l għandu x'jaqsam l-evalwazzjoni tal-dawk illi huma xilom jagħmlu issa dak illi eh, u l-iktar importanti huwa l-evalwazzjoni tal-implementazzjoni ħalli bekk aħna nkun nistgħu nevalwaw aħjar dak li qed jiġri, però jiena naħseb li mhijiex mhuwiex sigrit illi kien popolari u illi aħna fil-fatt aħjar nimplementaw aħjar id-direttiva li għandna diġà fisseħ milli nippruvaw nintroduċu xi waħda ġdida u jiena naħseb illi rajna wkoll minna ħadha l-Kummissjoni Ewropea li hu iktar faċli illi aħna fil-fatt indaħlu Um, implementazzjoni ġdida ta' xi direttiva ġdida milli noqgħod niġbdu attenzjoni tal-istati membri li forsi ma implementawx xi direttiva sewwa u Sinjura Rura wkoll tkellmet fuq id-dritt kontrattwali u jiena wkoll nixtieq ngħid ukoll li sur xtojba wkoll diġà tkellem fuq dan fil-grupp tal-esperti u wasal għal ċertu riżultati u dan mhuwiex biss il-każ eh, fil-Ġermanja, iżda aħna nafu li kullimkien hemm bżonn illi jkun hemm implementazzjoni aħjar ta' dan id-dritt tal-liġi kontrattwali jiena naħseb illi fil-fatt l-istati membri kollha u anka dan il-parlament għandhom jippruvaw jaraw li konna tmexxija aħjar fih dan is-suq waħdini. Aħna nistgħu nagħmlu dan jekk aħna fil-fatt naraw li dan il-punt ikun mitqis mhux biss bħala punt ta' kompetenza ta' dan il-kumitat u nħarsu lejn dan il-punt bħala parlament minħabba li jiena naħseb li fil-fatt dan il-suġġett għadu l-lura e, ħafna jiena naħseb li aħna jista' jkun li issa 20 sena wara li implementajna s-suq waħdini nafu li nexxinna nalħu ħafna affarijiet għadna ma sinniex fl-aħħar però. U nafu li kriżi tal-euro, situazzjoni ta' kriżi ekonomika f'ċertu stati membri wkoll koll edha tibdel is-sitwazzjoni u jiena naħseb ukoll li fl-Ewropa jista' jkun li vera li għandna ħafna regoli, però importanti li dawn ir-regoli jkunu implementati kif suppost. U għal raġuni jiena naħseb li anke f'dak li għandu x'jaqsam dak li qed ikun akkuża kontra ċertu stati membri, dan għandu jkun impoġġi qoddim kull stati membru. Importanti li aħna narfu li hemm ħafna pajjiżi mhux qed jimplementaw sewwa ir-regoli. Aħna smajna ħafna dejja tajbin illum u jiena lest illi nqishom il-koll dawn l-idejat li sajna l-lum, il-podġu da xej ta' struttura f'dawn il-kummenti u rridu naraw li konektar konverzazzjonijiet u dialogu mal-Kummissjoni mal-Kunsil, però nitnuħu gost illi kulħadd jisu jrid jimxi fl-istess direzzjoni u dwar il-timetable jiena nistgħu ngħidilkom li fit-8 Ottubru il-rapporti ħanibatu għal traduzzjoni u f'Marzu tas-sena 2013 l-iktar tard aħna għan fil-plenarja dwar dan ir-rapport u mbagħad nittamaw li nkun nista' nirċievi kummenti bil-miktub minnaħa tagħkom nixtieq illi e, intom ittuni l-kontribut tagħkom ħalli l-esperjenzi tagħkom u l-opinjoni tagħkom kun nista' ninkludihom ukoll. Grazzi. Nagħlaq hawnhekk id-diskussjoni. U temtem bittum jikom ġala darba naqblu mal-rapporter nalaq pont numru 10 l-ġenda tagħna. U nista' ngħaddi għal Luis Grek. Vice President sabiex jieħu is-sedja li xrid eh, mur flaqa oħra fuq aċċess estern għal strument marbut ma' xi Repubbliku ma nafx Franco biex ma nerġa'. replace who, Mr. Schwab? Mr. Frank Engel. Um, Mr. Schwab, I understand you'll be replacing... Sor Schwab, inti ho posti Sor Engel, uxek. Naddu direttament għal-Kommissjoni, mbat nistidnu għal-daqstant l-Sor Eric Notenbom sabiex għati prezentazzjoni tijaw. Grazie, Sir Notenbom. I understand that Mr. Nottenboom is not here yet, so we give the floor to... Is-Sir Nottenboom biex għedawnek nadu il-kajma l sur Dabereħ għal-stanta biex jgħet il-prezentazzjoni tijaw. Yes, good morning, thank you. tajba, grazzi tal-istudentuni għawnek. Jena head tal-procurement u IPF Digitrade u jgħet ma kollegi fid-diġi, mid-diġi fejn għanna proġett konġud bej il komissari Barnier de Gucht u għanna għamlu prezentazzjoni konġunta nittama illi jirne xin anka immexu l-slides kif nishtiqu. Nibda ċinu l-kontest ekonomiku tal-proposta Kien hemm sensazzjoni ġenerali li meta il-Kummissjoni bdiet ir-riflessjoni fuq din proposta illi is-sitwazzjoni preżenti f'termini ta' aċċess għal swieq tal-pajjiżi terzi ix-xiri pubbliku appuntu ma kienx sodisfaċenti f'dan l-aspett u dan kien inkludi anka natura miftuħa ta' suq Ewropew li kellna 85% de facto ta' xiri pubbliku Ewropew huwa miftuħ għal eh, pajjiżi terzi, għal biders un pajjiżi terzi. Issa nad il-puntu del-kompetizzjoni fil-suq Ewropew li jippermetti xiri għal aqwa prezz, però huwa diffiċli meta tiltaqa ma' ma' negozjaturi li jkollok aċċess għal xiri pubbliku u s-swiq għax xiri pubbliku minnaħa tagħhom. Riċentement fil-negozjati konklużi fl-aħħar tas sena li għaddiet ħareċ ċarli kien hemm żbilanċ kbir fuq xiridu nagħmlu aħna, x'nixtiequ nagħmlu aħna u x'ixtiequ jagħmlu l-imsieħba tagħna. Qed naraw ukoll fenomenu ieħor, ekonomija emerġenti, li qed iżidu il-swieq ta' 15 Repubbliku u mixjin f'direzzjoni għall-aktar politika industrijali restrittiva. U għamnek nista naddi l-kelma l-kollega tijaj, grazzi. Fuq id-daqs tal-suq ta' Repubblika Ewropew, fil-prezent is-suq jiktar minn 3 triljun euro illi 370 biljun jaqaw ta' dirti Ewropew li ġifiet taċma l-5% tat-total tas-suq Is-suq Ewropew garantixxi aċċess lill imsieħba fil-GPA għal livelli kollha ta' governanza. Jekk nħarsu lejn uħut mill-imsiba prinċipali li qoddim net għandna l-Istati Uniti u għandhom aċċess restrittiv għal eh, prodotti u servizzi l gvern federali u anka 37 statu joffru aċċess għas suq limitat għal livelli ktar baxi ta' gvern ta' gvernijiet taħt il-ftajim settorjali dwar ix-xiri pubbliku bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Għal-Ġappun hemm restrizzjoni eh, fl-ambitu fej jipermettu aċċess għal produtturi il-Gvern federali u ċertu livelli tal-Gvern u eh, daqs nofs miljon ċittadin mhumiex inklużi fl-ambitu u fuq is-safety clause u l-użu tagħha de facto jalqu kważi s-settur kollu dar railway tagħhom. Il-Kanada naraw l-istess eh, kwistjoni jirrestrinġu aċċess għal gvern federali ma jinkludux l-Aġenziji Federali kollha jilimitaw l-aċċess għas-so għall istituzzjonijiet ċentrali tal-provinċi, però fil-preżent ma jagħtux aċċess għal affarijiet pal railways u servizzi postali Korea għal darboħra jekk huma l-iktar li jagħtu aċċess fil-GPA xorta għandna ambitu limitat għall aċċess Ma jinkludux il-livelli kollha ta' lower government, jeskludu 75 belt, numru anka ta' distretti u reġuni. Finalment għandna ċina fil-preżent ma jinsabux De facto, il-suq eh, taħħom u għamaluq fl-2007 kena 80 biljon euro ta khom u eh, dana kiber minn dak iż-żmien lew kien numru ta' restrizzjonijiet li twaqfu fiċ-ċina leġislazzjoni li tagħti priorità ġenerali lil prodotti domestiċi, prodotti nazzjonali, rekwiżiti ta' kontenut lokali sa' 50% tal leġislazzjoni jekk il-livelli ma jitlaqqux japplikaw eh, prezzijiet preferenzjali u hemm u wkoll fil bininglo tagħhom li fuq bażi għadħok jistaw jistgħu jitolbu kontenut lokali li laħħaq 70%. Jekk nipparagonaw l-impenji li saru mill-Unjoni Ewropea u dawn il-ħames eh, pajjiżi msirba naslu għal dal-figuri, dawn huma l-figuri ċifli li huma li u ma relatati ma aċċess gura tas-suq ma jihdux inkutrazzjoni il eh, pozizjoni de facto għall-Unjoni fejn għandna 85% ta' ftuħ għal ħafna minn dawn. Imsieħba però dan mux il-każ jekk inħarsu lejn ċifra li tipparaguna it-12 il-partner prinċipali fl-imkien nistgħu naraw li 25% jaqgħu ta' GPAFT u barra minnek hemm ftuħ domestiku situazzjoni de facto għawnek anke jekk m'hemm lebda ebda xorta jippermetta ċessa suq għal kumpaniji illi mhumiex tal-pajjiż u t-tielet parti bypass of domestic trade barriers, per eżempju, fil farmaceutici u uh, tamir ta' sorming fl-aeroporti u servizzi postali xi kultant. Kompaniji jinjuraw l-fatt li m'hemmx eh, garanzija minħabba li hemm ċertu rekwiżiti marbuta tal-prodotti, però li ta' 50% taħt il-xiri pubbliku huwa blokkat permezz ta' eh, domestic trade barriers fil-kontest legali u politiku fil-prezent hemm żewġ partit leġislattivi biss fejn referenza għal pajjiżi terzi. Għamna artiklu 58 tal-Utilities Directive illi tajt li entitajiet jistaw jiċlu tenders li jinkludu ktar 50% ta' eh, prodotti mux kopperti u eh, eh, premessa 18 fil-direttiva fuq il-Defense Procurement u koll Titlob li ssir referenza għal fatt li l-Unjoni Ewropea fil-preżent m'għandix rekwiżit legali jew proposta legali fejn il-limiti ta' riservi li negozzajna jkun traspost fil-leġi Ewropea. So the overarching... Uh, oh, Il-problema ġenerali għana għoddimna hija telf ta' esportazzjoni potenzjali li huma bejn 4 u biljun euro fil-fatt laħqu bejn 4 u biljun euro kolli limita l-kapaċità tal-kumpaniji Ewropej il u ekonomija ta' skala meta qabla mal eh, pajjiżi oħrajn li ħafna drabi jgħalqu anzi jaħdmu fis-swieq magħluqa u dan ifisser il jistaw jkupraw l-investiment tagħhom aħjar u jistaw anka jimpenjaw ruhom f'pezzijiet kompetittivi meta jħorġu barra territorju tagħhom. Dan joħloq deċiżjonijiet eh, ta' negozju, distorzjoni fi deċiżjoni ta' negozju f'dak il-pajjiżi fejn hemm aċċess de facto xi kultant dan ikun akkumpanjat minn miżuri li jitolbu pereżempju preżenza lokali jew eh, trasferiment ta' nekloġija pala legali ħaġa li negozju konkludi li minn perspettiva ta' negozju jagħmel sens dan u hija ħaġa li regolatorji jgħidilhom li jagħmlu dan jekk iridu jikkompetu Is-sitwazzjoni għal daqstant hija waħda ta' kompetizzjoni inġusta u diżlivell għal kumpaniji Ewropej meta qabla ma' kumpaniji ta' pajjiżi oħrajn. Il-miri ġenerali li konna nippruvaw nużaw biex nigwidaw l-eżerċizzju sabiex noħorġu bi proposta sabiex nindirizzaw is-sitwazzjoni kienet li l-ewwel net ridna insibu għodda illi s l-esportazzjoni fi xiri pubbliku barra l-Unjoni Ewropea u biex namlu dan kanna bżon ninżidu l-leverage ta' l-Unjoni fin-negozjati u kol ridna noħol u aktar ċertezza legali vizavi aċċess ta' pajizi terzi għal suq ta' xri publiku fl-Unjoni Ewropea u kol nil-izguraw l-impenni internazzjonali tal-Unjoni Ewropea jiġu rispettati. Fost l-azliet li ġew konsidrati, kien hemm azliet differenti konsidrati, kien l-ewwel nett li dejjem trid tibda bix-xenarju bażiku u tkejjel ma' dan ix-xenarju. Ġifiri, inkomplu kif sejrin, u għal numru ta' raġunijiet li rajna fil rotazzjoni ta' impatt maħsibniex li dan joffri prospettivi għaliex ma' jindirizzax il-problemi eh, moħbija li ġallu dejna li jom. Mettini għazla kienet l-inħarsu lejn għazliet non-leġislattivi, eh, l gwida ta' soft law, jonka grazzi għal eh, linji gwida addizzjonali l-użu ta' artikli 58 u 59 fil-direttiva dwar l-utilities, l-użu ta' miżuri korrettivi internazzjonali u interni kol insaħħu il negozjati internazzjonali. Għal darba il-konklużjoni kienet illi dawn l-azliet ma saħħux il-pozizjoni tagħna meta mqabla mal-pożizzjoni preżenti u ma jagħtux lanqas pożizzjoni possibilitajiet aħjar għal aċċess għal kumpaniji Ewropej. Tielet alternattiva konsidrata miżur leġislattivi u kien hemm eh, sub options differenti tat it-tielet alternattiva għandna sub option li tajt li nimplementaw il-riservi kollha li l-Unjoni Ewropea negozjat biex nispjega f'termini pratiċi, jekk aħna nitkellmu mal-partners tagħna jgħidulna ma jridux jiftħu ċertu settur, l-Unjoni Ewropea tgħidilhom eh, il-settur tal-ferrovija ma tridux jiftħu ħanna se nagħmlu l-istess. Dawn il riservi ma kustjoni ta' negozjati, l-imsejba jistaw jistgħu dan legalment Jek tħares lejn situazzjoniet li ma' pajizi li maħħom il-negozjajna t-spicċa situazzjoni fejn pajizi li ma' nix negozjati maħħom u kol trid tapplika restrizzjonijiet magħhom. Fid-dawl ta' risposta rċevejna, fid-dawl tal-konsultazzjoni pubblika kien hemm qasma bejn żewġ naħat naħa li tixtieq approċċ restrittiv Unnaħa naħa l-oħra li kienet kontra approċ restrittiv. Provajna nsibu alternativa illi taqqat iż-żewġ naħat u dan nsibuħ f'alternativa kitabe illi tinkludi żewġ odot prinċipali. L-ewwel odda illi niprovdu alternativa fejn awtoritajiet jistgħu jirrifjutaw prodotti mhux koperti u servizzi mhux koperti x'fisser dan prodotti u servizzi fejn m'għandniex impenni internazzjonali. ma' jiġifieri m'għandniex obbligi legali fil-relazzjonijiet ma' pejzi terzi illi eh, nixtru daw prodotti il-Komissjoni deċidiet li namlu dan minħabba diversi ġunijiet, dan minħabba politika ta' kommerċ estern, kħetab il-Komissjoni tkompli tissorvelja situazzjoni u koll ridna nevitaw li kunem mizinterpretazzjoni tal-impenji tagħna u ma ridni l-Unjoni Ewropea tispiċċa f'inkwiet minħabba li ċerta awtorità qiegħda tinterpreta xi ħaġa b'mod ħażin. Imbagħad għandna mekkaniżmu ċentralizzati li jipprovdi investigazzjoni u konsultazzjoni pala possibilità fl-aħħar tal-proċess sabiex nimponu miżuri restrittivi għal darbohra għal prodotti u servizzi mhux koperti. Għazli toħra konsidrati nestendu din l-alternativa l-autoritajiet kontratwali sabiex jaċċettaw prodotti u servizzi mhux koperti ta' superżjoni tal-Kummissjoni s-sutturi oħrajn. Estensjoni wkoll ta' artikli 58-59 għall-ambitu kollha ta' direttiva ta' xiri pubbliku fil-preżent kien qed japplikaw biss fis-settur tal-utilities alternativa 5 li nimponu eh, idea ta' Buy Europe Eh, nafu li kompaniji oħrajn għażlu politika simili. Imbagħad is-sitt alternattiva nikkorreġu situazzjoni ta' tenders li huma baxxi wis eh, fil-livelli tagħhom u dan fid-data konsolidazzjoni li kellna s-sena l-oħra. When we go to the impact assessment itself and the methodology. Valutazzjoni tal-impatt u l-metodoloġija u kif proċedejna, eh, kellna nibdew minn ximkien ovvjament u mem lebda data disponibli illi titratta dan l-aspet. Fil-valutazzjoni tal-impatt kejjinna il-penetrazzjoni tal-xiri pubbliku fl-Unjoni fis sfi oħrajn u ħarisna lejn is-setturi industrijali x'kienet eh, l-importazzjoni hemmhekk, kemm kienu kemm kienu kbar is-swieq dan il-każ, u mbagħad Eh, Slittna din id-data. Dan għamennija għal 22 eh, settur prioritarju fix Republiku identifikajna li ma setturi u ma maluqa f'pajzi terzi li ma huma miftuħa f'pajzi terzi u kol kem nistaw noqodu u niddependu fuq l-industrija għal xi pubbliku f'dan l-aspett u xemżon sabiex tikkalkula il-leverage fin negozjati u li jistaw fil-qosor jiġu spiegati illi iktar kem tista' timblokka s-suq tiegħek aktar inċentif għal parti l-oħra li tinnegozja miegħek. Jekk huma għandhom interessi fis-suq tiegħek fejn m'għandhomx aċċess gurat, se jkollhom ovvjament inċentiv sabiex jinnegozjaw miegħek. U l-istess japplika għall-Ewropa ovvjament. Hemm tliet parametri li huma ġejjem jiġu fil fazzu tal-impatt, effettività, efficienza u koerenza, l-impatt, il fazzu tal-impatt asmet it-tlet parametri f'disa kriterji, dal-disa kriterji huma impatt fuq il-kommerċ u x-xogħol, kompetitività, l-effett leverage, klarifikazzjoni ta' regoli, finanzi pubbliċi, piżit amministrattivi, impatt fuq kompetizzjoni u innovazzjoni, impatt fuq il-konsumatur u l-impatt ambjentali. Dawn ġew valutati anka fid dawtu kull alternattiva possibbli meta niparagonaw eh, l-alternativi differenti l alternativa ma mela laħqet lebda mira nsemmija qabel 25 jilqu numru l-mitat ta' miri imma iżidu ċertezza legali jilmitaw il-potenzjal għall-esportazzjoni. Tlita li ta' C u erba xaktar u l-mira, miri madana kollu mhuwiex effiċenti minħabba il-potenzjal li ta' retaliation cost u anka problemi ta' sourcing. Klita ben xaktarx tilħaq il-miri kolla u din l-alternativa eh, laħqet l-aqwa skor possibli taħt tliet parametri u s-sitt alternativa hija l-unika waħda li tindirizza dak li nsejħu abnormally low tenders u nistgħu nipparagunaw fl-effettività tagħha ma' alternativa tlieta B. Uh, I will now turn to the... naddi għal proposta li tresqet, fil-fat, forsi għala nastaqsu għala nabżon strument legali separat l net. Il-bazi legali tindirizza l-access għal swieq ta' xiri publiku tal-Unjoni Ewropea għal entitajiet barranin. L-artiklu 207 ta' trattat kien meqjus bħala l-bazi legali, ġifiri diġa kienet jiddetta strument partikolari biex jindirizza dan. Imbagħad sabiex jiżgura li jkun hemm qafas uniformi dan ġi deċiż biex immorru għal regolamentu mhux direttiva għax dan ikun aħjar l-implementazzjoni tal ta' dan fl-istess qasam. L-ewwel parti parti definizzjonijiet tal-kontenut tas-soltu ta' direttiva, regolament u għali lan u għali jkun hemm ċarar tal-regoli, dan ovvjament għandu effett li għati a vi l-pajjiżi terzi biex minn stadju bikri jkollna konferma ċara fl-artiklu 4 li l-prodotti u servizzi kollha koperti jkollhom trattament indaqs għal palma huma servizzi u l-prodotti tal-Unjoni Ewropea biex bekk ikun hemm impenn internazzjonali li l-Unjoni Ewropea impenja truħa lejom. Fl-artiklu 5 mm, stabilit prinċipju biex ikun hemm iktar ftuħ bħala pożizzjoni ewlenija stabilita ma' l-Unjoni Ewropea u ovvjament hemm l-eċċezzjonijiet li hemm fl-artiklu 6 u jew nkella 8 sa 10 li huma kondizzjonali u ma jitlux japplikaw qabel ma jiġi adottat l-istrument l-ewwel mill-żewġ xodot li nipproponu huwa l-artiklu 6 fejn hemm possibilità għall awtoritajiet kontratwali li jeskludu l-offerti barranin li mhumiex koperti jekk huma lil mill-limitu massimu ta' 5 miljun euro u jekk iktar minn 50% tal-offerta tkun ta' prodotti mhux koperti. Il-kondizjonalità iżda hija li l-Kummissjoni għandha l-aħħarijiet fuq din l-esklużjoni. Tini pilastru tal-proposta nistgħu nqisuh bħala l-istrument ċentralizzat, l-odda ċentralizzata, dan huwa stabilit fl-artikli 8 sa 10, importanti li nisħu li dan mandu lebda effett immedjat anki jekk ikun hemm investigazzjoni. U għalhekk x'inhuma l-passi differenti. Fiftit klim ġalla darba l-Kommissjoni jew permezz tal inizjattiva propja jew inkella minn input tal-Istati membri jew partijiet interessati terċivi l-informazzjoni li tindika li hemm problema ta' aċċess għas-suq speċjalment f'pajjiż terz partikolari il-Kummissjoni tibda investigazzjoni sabiex tiddetermina l-kondizzjoni tal-aċċess f'dan is-suq partikolari. Dan isir ġala darba dawn il-konsultazzjonijiet iseħħu u ssir f'konsultazzjoni mal-pajjiżi terzi rilevanti konċernati. Dan wassal li ikun hemm problema serja ta' ċess għas-suq, l-istadju jmissu għal ikunem hemm stedina dan il-pajjiż terz biex jinnegozja soluzzjoni għat tip ta' ċess għall kumpaniji tal-Unjoni Ewropea. Imbagħad jek daw negozjati biss jiġu eh, mhux approvati jew inkella ma jwaslu għall-imkien, hemmhekk biss ikun hemm il-possibilità li l-Kummissjoni deċidi li tadotta miżuri ta' restrizzjoni kontra dak il-pajjiż terz partikolari. U għalhekk ikun hemm ċertu restrizzjoni tas-suq jista' jkun hemm pereżempju eh, sanzjonijiet ta' fi prezzijiet eh, bħala tweġiba għal problema biex dan ikun ta' deterrent. Imbagħad hemm il-lodda addizzjonali li indirizzajna fl-azla sitta li tindirizza l-offerti li huma iktar baxxi mis-soltu il-ALTs abnormally low tenders l-intenzjoni hija li nifaċilitaw l-evalwazzjoni ta' jekk min jagħmel offerti ta' dawn it-tip ikun jista tassow u wassal is-servizzi jew il-prodotti li huwa qed jgħid għal dak il-prezz li qed joffri. Biex nagħlqu bħala konklużjoni illum għandna sitwazzjoni fejn m'għandniex politika ta' azzjoni esterna xi Repubbliku waħdanija ta' vera dan ifisser frammentazzjoni li xem stati membri individwali li f'numru ta' każijiet aġixxew rajhom meta mqabbel ma' ħaddieħor f'dan il-qasam għandna problema bħalma saqna qabel ta' nuqqas ta' leverage fir-rigward eh, eh, msieħba oħrajn li sibu diffiċli għal għandhom jiftħu s-swieq tagħhom meta għandhom l-industrija tagħhom li qegħdin jgħidulhom li hemm problemi għal aċċess fih dan l-Unjoni Ewropea. U għalhekk għandna suq intern frammentat probabbilment u s-sogru mbagħad huwa li ma nkunux nistgħu nindirizzaw mod effiċjenti dawn it-tentattivi dejjem jiżdiedu f'imkejja oħra madwar id-dinja biex ikun hemm swieq ta' xiri pubbliku allokat għall industrija domestika. Wara li kun hemm din il-proposta adottata mhux biss irid ikollna politika ta' xiri pubbliku estern fl-Unjoni Ewropea komprensiva brol ewlieni tal-Kummissjoni iżda jrid ikollna aktar lok ta' manuvra Eh, miżjud biex bekk ikun hemm aktar lok li dak li jkun ikun jista' negozja. Dan jiżgura li kollem livelli ndaqsu wkoll ta' ħidma fiħdan l-Unjoni Ewropea għal xiri pubbliku. Importanti nisħu li l-industriji li kienu qed jitolbu għal miżuri drastiċi ma kinux kontra l-kompetizzjoni fis-suq uniku per se li kienu għati jargumentaw huwa mux ma jistawx jikompetu fuq livell indaqs ma' swieq barranin u dan joħloq il-problemi li aħna qed nippruvaw nindirizzaw grazzi propju għal dan l-istrument. Grazzi ħafna. I wish to thank all the speakers. Nixtieq nirringrazzja l-kallima kollha għal prezentazzjoni ċara ħafna u analitika ħafna u nixtieq ngħid li bajt impressjonat bejn Digimarkt u Digitrade. Eh, naħseb li kellom xol tajjef tajjeb flimkien. Bajt impressjonat dwar dan. Issa nistiden is-Sur biex jindirizza l komitat Ja, fin danka Vorsitzende. Grazie ħafna, Sur President. Jiena naħseb li llum fil-fatt huwa kontribut importanti ħafna li aħna qegħdin nitkellmu llum kemm fuq l-evaluazzjoni kif ukoll fuq l-isfond ta' dan ta' din il-proposta minħata tal kummissjoni Ewropea u tajjeb li għandna aktar informazzjoni minħabba li jiena naħseb li l-kollegi kollha illi ħadmu fuq din il-proposta sissa l-om żgur illi hemm xenarji differenti ħafna dwar dak illi jista' jwassal għalih dan din proposta. Huwa veru illi fl-Ewropa tal-lum il-ġurnata għandna pajjiż differenti li qed jgħidu minnaħa illi aħna permezz dan l-istrument nistgħu nneħħu il-mod ta' kif aħna qisna mhux qed narfu r-realtà u permezz tal-WTO u l-odda tagħna aħna nistgħu noħolqu iktar benefiċċji, però dan l-istrument għalina mhuwiex qiegħed wasselna xejn, qiegħed jeddet u jagħmel iktar dobjużi l-imsieħba tagħna fil-kummerċ, u anka jħedġiġ iktar protezzjonizmu. Jina ma skoprejt ċaffariet pozittivi laqas wara rappresentazzjoni tal-Kummissjoni. Jina għasab li f'dan il komitat rridu noqogħdu attenti ħafna li f'dak li għandu x'jaqsam id-din diskussjoni dwar dan is sujġet rridu nisqu fuq dawk il-punti li għandhom x'jaqsam mas-suq waħdini u fuq dawk l-elementi li huma l-inqas burokratiċi anke dwar l-artiklu 6 jiena nixtieq li nitkellem ftit dan l-artiklu kienu għad kemm kien prezentat minħabba li fl-istati membri hemm il-possibilità illi fil-fatt wieħed ikun jista' jala kull offerta li minn stati membri pajjiżi terzi ġifiri li ma jkunux firmaw l ġipija mbagħad e, il-tender u l-proċedura jekk ikun inqas minn 50% ta' elementi li ġejjin minn barra mill-Unjoni Ewropea. Min mal-ewwel daqatajn dal-artiklu naħseb illi jikkonvinċina ġifieri li aħna nistgħu noqogħdu naraw dak li ġej minn barra mill-Ewropa, però jekk aħna verament irridu nanalizzaw naraw kif dawn il-50% ġew fil-verità fisseħ, aħna rridu naraw li fil-verità aħna jkollna ukoll idea ta' fejn qed ikunu prodotti l-affarijiet, però fil-kuntest pereżempju fl-eżempju ta' computer li huwa eżempju li aħna nistgħu niddiskutuh, dan ma jistax wieħed joqgħod jivverifika eżattament fejn il-partijiet kollha ta' dan il-computer kienu prodotti. Ġifieri rridu naraw aħna l-artiklu 6 din il-proċedura tista' taħdem fil-verità fil-prattika jew nkella żgur illi mill-bidunet qiegħda toħloq il-problema illi dawk l-awtoritajiet illi m'għandhomx kompetenzi ta' WTO illi m'għandhomx esperjenza laqas fil-kontratti internazzjonali u anka dak li għandu x'jaqsam l-evalwazzjoni ta' dawn il- ta' daw il-kontratti vera li jistaw jimplementaw l-artiklu 6 kif supposti, ma nishtiq li kien ikun irċivi tweġiba minn ħadar kommissjoni. U dan huwa punt importanti ħafna anka għalina dan il-Komitat ta' Suq Internu bl-artiklu 8 naħseb li wkoll illi din hija l-aħjar alternattiva illi preżentat il-Kummissjoni, però naħseb li dan din dispożizzjoni tista' twassal illi l-effett li għandna bħalissa fil-kummerċ internazzjonali vera li jista jissaħħaħ ftit, però jekk jibqa' fuq il-livell ta' teorija, però jien aħna rridu naħdmu iktar fuq il-livell ta' prattika u jiena nixtieq inni nappella l-Kummissjoni ħalli tina iktar eżempju ta' kif aħna dan din tad fizzjonali li hija mhix ta' vera issa kif dan nistgħu nirbtuh mal-implementazzjoni fil-prattika jiena għadni dubju ħafna u jkolli nammetti sur President ukoll li l-preżentazzjoni tal-Kummissjoni xorta waħda ma konvinċitnix li l-proposta mhix fid-direzzjoni tajba, però żgur illi ħanerġa' nara l-evalwazzjoni tal-impatt billi kien ippreżentat bil-miktub, forsi hemmhekk nista' nsib tweġiva, però nixtieq illi nagħti l-opportunità, però mbagħad naraw. Nitlob eh, skuża fuq timetable ma tantx nista' ngħidilkom ħafna affarijiet, però forsi jista' jgħidilkom xi ħaġa dwar timetable is President Grazzi. Yes, and I would like. Grazzi, fisem l sendi nixtieq nistaqsi lil Barbara Weiler biex titkellem. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Jetzt auf, Herr Präsident. Jiena ukoll għandi mistoqsija nixtieq nsaqsil il-Kummissjoni dwar il-paġna 13 tal-rapport li prezentawna, tad-dokument li prezentawna, forsi jiena ma smajtx so meta kontu għazit titkellmu fuq dan il-punt, però nixtieq li insaqsikom eżattament għal ma pajjiż il tirreferi fuq il-paġna numru 13. Għanerġa naqra, jiena dan dokument, pero nixtieq insaqsikom, jiena naħseb li hija tajba li tajjeb li qed nipproponu dan ir-regolament u lan tal-Kummissjoni aħna nappoġġaw, ġifieri importanti li aħna jkollna reċiproċità u illi aħna u koll nisqu fuq l-standards ta' WTO, tal-ambjent u l-standards soċjali U naħseb illi dan kollu fil-fatt minn il-perspettiva tal-Partit Soċjalist Demokratiku kif ukoll fil-Kumitat tal-Kummerċ dan huma kollha għanijiet li aħna nixtiequ nħadnu. Nafu x'inhu l-opportunitajiet tal-Industrija Ewropea ġifieri li aħna jkollna aċċess għal swieq ġodda li bħalissa m'għandniex aċċess għalihom. U eh, jiena naf li hemm ħafna affarijiet ukoll f'dan il-kuntest nafu li hemm madwar 90% ta' swieq li bħalissa Eh, aħna jissa jkollna aċċessa li jom u dan hemm perċentwal ukoll tal-prodott gross domestiku li jista' jisir ġifieri żgur li din hija opportunità interessanti ħafna jekk nistaw nistgħu il ir t tagħna u naħseb li għaxa xi ħaġa interessanti ħafna kol li naraw ma l-obbligi f'din id-direttiva minħabba illi dan ċertu obbligi li għaw ġifiri illi tinatja informazzjoni fuq eh, ċertu offerti aħna nasbu li dan jista jaħdem ukoll anka kontra l-prezzijiet li sussidjati, l-prezzijiet ta' dumping. Ek kif aħna pereżempju għandna problema bihom bħalissa minn prodotti li ġejjin miċ-Ċina jew pajjiżi oħrajn, naħseb li dan huwa punt importanti ħafna u naħseb li huwa importanti ħafna wkoll il-Kummissjoni da ta' dan li tzajek kem xċertu nuqqasijiet u jiena naħseb ukoll illi nista' nifhem meta il-pajizi u pajizi li qed jiżviluppaw fil-fatt għandhom ċertu problemi ma jkunux jixtiequ jagħmlu liberalizzazzjoni jew privatizzazzjoni u dan naturalment ħajkollu effett ukoll fuq il-kummerċ internazzjonali. Aħna nistgħu nagħmluhom dal-affarijiet allura anke daw il-pajjiżi jistgħu jagħmlu l-istess ħaġa. Dak kien dwar il-lat pożittiv issa ħanitkellem issa fuq il-punti negattivi ma naħsibx li hija xi ħaġa pożittiva dan intom semmejtuh fl-aħħar punt tad-dokument tagħkom ma naħsibx li hija xi ħaġa tajba. La jien u laqas il-partit ma naħsbu li dan huwa tajjeb li aħna jkollna din it-tendenza li jkollna dak li huwa msejjaħ hawnhekk bħala by European. Aħna hawnhekk ma nixtiqux li nappoġġaw din tendenza ġdida by European, iżda nixtiequ illi aħna jkollna eh, kummerġ ġust Iżda mhux ma' European, jiena nixtieq ukoll nikkumenta fuq il- l-aċċess għas swieq Amerikani u swieq tal-Kanada, aħna nafu li dawn ma' pajjiżi industrializzati u jena nkun naf jekk tagħmlux distinzjoni intom bejn daw it-tip ta' swieq jew nkella swieq bħal pereżempju tal-Indonezja u tal-Myanmar. Ma nafx kif intom ħadd qabluhom dawn iż-żewġ iswieq, inti nixtieq li tagħtuni tweġiba dwar dawn, nixtieq nkun naf ukoll kif aħna minnaħa tal-industrija nafu illi huma pjuttost xettiċi li kollom aċċess s swieq ġodda, nafu li huma dejjem jaraw l-aċċess s suq ġdid interessat, però f'dak l għandu x'jaqsam dawn il-nuqqasijiet aħna nafu koll f'dak l-endu ma dan dak li aħna nixtiequ nagħmlu bħala pozittiv mhux dejjem wassal riżultati li aħna xtaqna. Apparti minnek nishtiq nixtieq insaqsel il-Kummissjoni wkoll ma tip ta' esperjenzi huma għamlu għad-direttiva ta' dawn is-setturi fejn Fil-fatt, diġa kellhom lat internazzjonali jekk huma jaħsbux li permezz tal-ftehim tal-kummerċ ħieles mal ehm, Korea ma' pajjiżi oħrajn u kella permezz tal-GPA jekk huma jistgħux jekk intom fil-fatt wasaltux f'ximkien f'dak li għandu xaqsam il diskussjoni ta' dawn id-direttivi aħna f'ċertu reġjuni fil-fatt konna rabjati ħafna minħabba prodotti li ġejjin miċ-Ċina illi kienu verament kellhom prezzijiet ta' dumping u pereżempju dak krem kasu kolli ġara fil-Polonja fejn un um, bat dawn il-prodotti li jaslu fil-suq tal-Ġermanja jew nkella tal-Iżvezja jew nkella eh, ta' pajjiżi oħrajn li tant huwa prezz li l-konsumaturi huwa ta' vantaġġ li aħna qas biss nistgħu nikkompetu. U jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti ħalli forsi jekk ma nistgħux ndaħlu dan il-punt f'din id-direttiva, forsi ndaħlu fid-direttiva tal-modernizzazzjoni. Naf li saqsejt ħafna mistoqsijiet, tistgħu tweġbun wkoll bil-miktub jekk tixtiequ, imma għalissa dawk kienu. Morten Lockegaard. Grazzi, se nistiden nissur Lockegard. Nasab mux iħataw, mela naddi l-kelma nessa l-Onorevoli Rule. Auch einige fra. Grazzi ħafna, jina u kolandi għandi ftit mistoqsijiet l-Kommissjoni. nibda bil-fat l-Kommissjoni kienet sorpriza li ma għaltinna xej dwar situazzjoni kif inhi bħalissa fil-Kunsil kif mexxew diskussjonijiet u nixtieq nkun naf x'inhi l-evalwazzjoni minn ħatakom minħabba li Eh, jiena naħseb li situazzjoni fil-Kunsill kif smajt jina waħlet u mhumiex mhix mhix għal qudiem u naħseb illi aħjar naraw x'nija situazzjoni ħalli naraw ma noqgħodux naħlu ħin jekk din il-proposta ħadd tmut fuq omma għal din raġuni jiena nixtieq ukoll illi nressaq xi ftit mistoqsijiet minħabba li għandi xi ftit problemi jekk jiena rajt l-analiżi kif eh, suppost aħna iktar din nitkellmu fuq politika tal-esportazzjoni u tal-kummerċ, però mhux qed nara referenzi dwar il-, il il-xiri pubbliku u l-politika esterna ta' xiri pubbliku. Din dan huwa konċett kompletament ġdid għalija jiena qatt ma smajt bih u nixtieq nkun naf eżattament intom kif wasaltu għal din definizzjoni. Dan mhuwiex xi ħaġa li huwa speċifiku għas-suq intern. Din dan huwa wieħed mill-istrumenti għal kummerċ internazzjonali u l-kummerċ ukoll tal-esportazzjoni. Aħna dal-għodu diskutejna bejn eh, shadows li hija problema wkoll il-maġġoranza tal-dawk li jkunu preżenti dejjem jabbużaw dan din tip ta' politika għal anijiet politiċi oħrajn u din ħatamel is-sistema ħafna iktar komplikata u ħafna iktar għalja u illi dawk li tħassu taxxi per eżempju fuq livell Ewropej naturalment din ibatu u għal-fatt ukoll illi fil-fatt aħna nixtiequ illi konna għedin naraw illi ħajkonna 30.000 euro zejet irrit jitħallas minnaħat tal-amministrazzjoni. Naħseb li jekk qed nitkellmu wkoll fuq l-att tal-amministrazzjoni dan żgur li ħajkun hemm ħafna iktar spejjeż f'dan il-kontest minħabba tissir iktar demokratika burokratika din raġuni jiena interessani ħafna li jsir evalwazzjoni tal-impatt ħalli naraw x'ħajkunu l-effetti fuq eh, dan il-punt u jiena naħseb li dan huwa punt importanti ħafna minħabba illi kif qal is-sur ġwab jekk wieħed pereżempju jixi kompjuter jew inkella jkun qed jimporta ehm, computer huwa diffiċli ħafna li wieħed ikun jaf eżattament fejn kienu prodotti il-partijiet ċkejkna ta' dan il kompjuter computer u anka per eżempju għal-vanijiet eh, illi qed jintużaw attività tan-nar nafu li huwa diffiċli li aħna nidentifikaw eżattament il-prodotti individwali li hemm f'dan it-trakt attività tan-nar fejn kienu prodotti jiena nafu wkoll illi dawn huma affarijiet li huma problema u nixtieq ukoll irressa punt ieħor punt fuq il-livell politiku politiku kummerċjali, aħna smajna u koll li aħna irridu nagħmlu distinzjoni bejn il-imsiħba fil-kummerċ. Pero jekk aħna użaw strument bħal dak għal-kummerċ, żgur li mhix possibbli li nagħmlu din id-distinzjoni. Mbagħad imsiħba fil-kummerċ bħal Ġappun, l-Istati Uniti jew Kanada jew l-Istati Uniti ħajkunu poġġija fuq l-istess livell ta' swieq ta' pajjiżi li mhumiex żviluppati għaddu jina nasib li jina da xej eh, diffiċ li ħafna, izda hija ħazina ħafna iktar li aħna nabbużaw il-politika ta' xir Republiku għal-għaniet ta' xir tal-politika tal kummerġ Grazzi. Emma McClarkin. Grazzi, issa fisem li sijar Emma McClarkin, jek jozbu. Grazzi, President. Nishti inkompli ninsemmi tħassib li semmaw il-kollegi tijaj wara l-prezentazzjoni li kena dal-ħodu forsi dan il-regolament beda fuq siq ħażina nafu li kien diffiċli il-mod kif l-ċirkostanzi li bdejna fuqhom. Forse tista' tixtru iktar dawl minn naħa tal-Kommissjoni. F'Diċembru nafu li e, dan ma ntlaħax u dan ġi wara tini appell mill-intervent ta' Sur Barroso stess. U għalhekk l-evalwazzjoni tal-impatt kien negattiv ħafna u meta tqis kollox l-analiżi għal ħtiġa ta' dan u għal proporzjonalità ta' azzjoni Ewropea baqgħet dajfa u li r-rapport ma stabilixxix il-proporzjonalità għal din l-għażla ta' strument. Il-partijiet interessati preferu politika alternattivi u għalhekk EEAS ta' wkoll koll opinjoni negattiva fuq din. Nkella tispiċċa tkun karta firħa li fiha ħafna affarijiet imma fl-aħħar mill-aħħar tasar tasar ma fiha xejn. Barra minn hekk, wieħed mill-servizzi legali tal-Kummissjoni ma, ma kienux favorevoli tagħha għaliex qalu li dan l-istrument ma tantx kien tajjeb fil-ħidma tiegħu U għalhekk il-Kummissjoni wara din negattività kollha li qed nisimgħu minn il-partijiet kollha. Għala tibqgħu tweb suraskom qed tippruvaw tikkuntentaw ir rida ta' uħud jew inkella tarblu wkoll kemm huwa prattiku dan l-istrument. Il-koll nixtiequ naraw li l-swieq ta' xiri pubbliku ta' pajjiżi terzi jkunu miftuħina benefiċċju tal-kumpaniji kollha Ewropej. Naħseb li kulħadd jaqbel ma' dan, iżda naħseb li proposta li għandna qudiemna ma tantx hija strument xira bħalissa jekk qed nagħtu ħarsa biex niżguraw li nużaw ir-reċiproċità bħala bażi li jkun hemm eluq ta' swieq Ewropej ħanalqu l-opportunitajiet ta' pajjiżi terzi, ħanalqu l-opportunitajiet u ħanżidu l-protezzjonizmu għad detriment tal-kumpaniji u l-soċjetajiet Ewropej. Għallak nishtiq t-weġi bitċar minna tal-Kommissjoni fuq dan. Il-President, Grazzi, naħseb il-Sinjura Rojtova tixtieq tintervjeni. Għamu dziękuję. E, ja musim ġiċe. Grazzi, President. Jina nishtiq najt li nqis din l-idea hija waħda korretta. Huwa ta' ħaq importanti li noħol u reċiproċità fejn per eżempju nitkellmu dwar mhux eżattament l-xiri pubbliku iżda aktar aċċess għas-suq u jiena nibża wis li ma nistax insolvu hawnhekk ħaġa li tqis il-politika barranija, mbagħad hemm il-politika tal-kommerċ, mbagħad hemm il-mekkaniżmu ta' xiri repubbliku. Issa dan il-mekkaniżmu huwa laqwa għodda biex nħolqu reċiproċità Ġifri l-ideja korretta, ma mod kif qed inġestu s-sitwazzjoni kollha hija kemm xejn problematika. L-ewwel net nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni dan li ġej. Meta nqisu l-għażla tlieta B x'ikun il-proċess ta' riżoluzzjoni tal-problemi. Min negozjati per eżempju dwar il-politika dwar il-viżi naraw li bażikament dan jiddependi fuq ir-rida jew nuqqas ta' rida ta' ħafna uffiċjali tal-Kummissjoni li jagħmlu monitoraġġ tan negozjati bilaterali x'imkien minn wara l-kwinti u qatt ma jaslu għal konklużjonijiet s-soltu, u għalek nixtieq inkun naffer li kas ta' til-wimiet ikun hemm bżonn unanimità fih dan il-Kunsill u nkellax mekkaniżmu ser tużaw biex dawn id-deċiżjonijiet fl-aħħar mill-aħħar jittieħdu. Ġifieri talqu is-suq tagħna għal prodott bażiku għabbażi ta' reċiproċità u kif ħatarfu li l-istati membri kollha jixtiequ jgħalqu swieq tagħhom x'mekkaniżmu ser tużaw għal dan? Dawn in-negozjati ħajjeħdu snin jew inkella ser ikun hemm proċess imħaffef li jiġi implementat. Jew inkella forsi tistgħu toħolqu u xentita internazzjonali għal dawk l-ekonomiji l-kbar madwar id-dinja fejn nixtiequ ikonna aktar aċċess. Dan ikun forma ta' tribunal għal dawn it-tilwimiet. Fir rigward il monitoraċċa għall aċċess ta' dawn is-swieq, Nafu li dan huwa importanti ħafna, dan appoġġaħ din hija dejta li hija meħtieġa għal kwalinkwa negozjati ma' dawn il-pajjiżi terzi. Imbagħad hemm problema oħra li diġà semmiet. Għal municipalitajiet, per eżempju, jew inkella istituzzjonijiet jew entitajiet li m'għandhomx forza tax-xogħol kbira ħafna fl-amministrazzjoni. U Din hija raġuni għala ikun hemm min qed jevita prodotti bażiċi li mhumiex taqsek komdi biex ngħidu hekk. X'ingħidu għall municipalitajiet kif ħanqisu l-fatt li pereżempju għal dawn il-prodotti bażiċi mhux koperti ser jużaw xi tip ta' kanal ta' kontrattur Ewropew li għamel sotto kontratti f'pajjiżi terzi. Dan ifisser li jkun qed jevita jew idur mal din il-liġi fil-fatt. Ma' din ir-regola. Naħseb li minnaħat tijaj bizzejiet għalissa hemm ħafna mistoqsijiet li jataddi, ovvjament, dan huwa suġġett importanti ħafna u jekk aħna rridu naslu ta' sewa soluzzjoni jiena nappoġġa li din tkun regolamentu mux mhux direttiva. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinjora Rojtova, xi ħadd ieħor jitkellem? Le? Issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni l darboħra biex tagħmel id-diskors tal-luq tagħha. Thank you. There, there, I will kick off. Grazzi. Nistaqsi l-kollega minn Mark biex jikkontribwixxi. ħafna kommenti, ħafna mistaqsijiet. Musser nwieġbu l-kulħadd illum, iżda lestin nwieġbu l-membri individwali fuq xi minn dawn l-affarijiet jekk ma rnexxinniex nagħmlu ħissa. Nibda l-ewwel net billi nisħaq li din hija proposta tal-Kummissjoni u kienu x'kienu diskussjonijiet fiħdan il-Kummissjoni ma naħsibx li tistennew minn għandna li noqogħdu nitkellmu fuq il-proċess ta' deliberazzjonijiet interni. l Importanti li ġiet adottata l-appoġġ tal-kummissari u hija priorità li qed tagħmel fil-programm ta' ħidma il-Kummissjoni. Fuq l-evalwazzjoni tal-impatt fil-qosor ngħid li għaddejna minn żewġ rounds ta' evalwazzjoni tal-impatt il-massimu il massimu F'kull każ mill lower round sat-tieni round ġi vedut bl-iktar mod possibbli biex iqis l-użu tal-evalwazzjoni tal-impatt biex naslu għal deċiżjoni u fl-aħħar mill-aħħar il-kulleġġ għandu responsabilta biex jieħu deċiżjoni fuq il-proposti li għandu quddiemu u deċidow li jappoġġaw il-proposta kif inhi. Nixtieq niċara li mem lebda opinjoni legali kontra din il-proposta. Għallek, l-isna minn kwalinkwa ostaklu legali li kienem, issa l-Kunsill għati għati ħarsa leja. ċat staqsa dwar il-situazzjoni fil-Kunsill, missan qot nħabba wara subajja, nafu li situazzjoni hija diffiċli, em firda, maġġoranza li ma kontra, kienem żewġ diskussjonijiet inizjali fil-grupp fil ta' ħidma, u għalhekk għadna fi stadju bikri wis biex noħorġu konklużjoni definittivi dwar x'inhuma l-perspettivi fih dan il-Kunsill. Bilkemm kien eżaminazzjoni dettaljata tal-proposti u għalhekk nirriservaw il-ġudizzju aħħari fuq il-perspettivi ġala darba jkonna l-opportunità li niddiskutu il-proposta fil-grupp tal-Kunsill. Kif dan se jaħdem fil-prattika? Provajna nkunu speċifiċi ħafna fil-rigward kif ħan imponu skadenzi ċari fuq il-passi vari, fuq per eżempju il proċedura ċentralizzata, il-Kommissjoni terċivi kun notifika biex tiżgura li din xi ħaġa li ħaddum għal dejjem ta' dejjem. Iżda fl-għażla ċentralizzata mill-artiklu 8 sa 10 fil-proposta l-idea hija li dejjem nagħtu l-opportunità, l-aqwa l-opportunità biex naslu għal soluzzjoni negozjata għalhekk t ħin biżejjed, il-Kummissjoni għandha disa' xhur biex tinvestiga u naħseb għandna 15-il xahar fil-fatt għal negozjat inizjali. U għalhekk dan ifisser li hemm skadenza u qiegħda hemm biex tiżgura li l-affarijiet ma jdumux għal ħafna żmien. L-imsieħba m'għandhomx joqogħdu lura lanqas għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-proposta t-toħros mill-Kummissjoni jekk nux se xil l-qudiem jew le. Fuq proċeduri proċeduri stabiliti b'mod ċar dwar x'inhu meħtieġ fir-rigward maġġoranza minnaħat tal-istati membri biex jiblukkaw proposta, iżda nisħaq għal darboħra li din hija l-inqas riżultat li naħna nixtieq u aħna dejjem nixtiequ li noħorġu b'soluzzjoni. Naħseb li Eh, isna il-proposti kollha li rċevejna mill-Parlament qed nirċivu sinjali wkoll minn pajjiżi terzi li jistgħu kun influenzati mill-fatt li l-Unjoni Ewropea tqis dan. Pereżempju New Zealand dal-aħħar qalu li qed ikkontemplaw il-sħubija fil-GPA li huwa l-ftejm tal-xi Repubbliku tal-Gvernijiet. tal xi repubbliku tal gvernijiet tal tal gvernijiet għalhekk qed ikonna influenza fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet b'mod internazzjonali u xaġa tajba anke jekk tiġi adottata l-proposta ġiġa qed ħeġġeġ mill-imsieħba ta' kummerċ tagħna li jieħdu passi biex jiftħu swieq tagħhom. Irrid nkun ċaru koll li hemm distinzjoni ċara fil-proposta bejn pajjiżi bħal ekonomiji żviluppati, l-Istati Uniti u l-Ġappun u l-Kanada. Il-proposta teskludi l l-LDCs, il-pajzi l-inqas sviluppati, u għalek moċċar għet nitkelmu dwar pajzi oħrajn. Għalek għaniħdu approċ gradwali kif, mana, kif namlu fin-negozjati tal-ftejmi ta' kummerċiles. Situazzjoni hija differenti, ovvjament, jekk titkellem ekonomija bħaċ-Ċina jew pajjiżi oħrajn li qed ninnegozjaw diġà magħhom. Fuq l-impatt u l-FTAs, l-FTAs ta' kummerċiles, nafu li fil-FTA tal-Korea rridu noħorġu b'riżultat raġonevoli anke fuq ix pubbliku. Il-problema fl-opinjoni tagħna hija li l-ħsieb fil parti l-oħra tan negozjaturi tagħna huma li jemnu li l-aċċess li għandhom għandhom jieħduha bħala ovvja u mhumiex lesti li jħallsu għal xi ħaġa li diġà huma jemnu li għandhom u dan joħloq problemi għan negozjati għaliex imbagħad jippruvaw eh, farfru l-pagamenti ma jħalsux jippruvaw jaraw kif ħajduru ma, ma dan is-suq u għalhekk hemm bżonn li niżguraw li jkollna aċċess tajjeb u reċiproċità imma huma jibdew ifittxu għal kumpens f'setturi oħrajn fin-negozjati. Għalhekk ma narawx raġuni għal l-Unjoni Ewropea titpoġġi f'sitwazzjoni fejn inħalsu doppju potenzjalment għas-suq tax-xiri pubbliku. Aħna rridu nużaw il-ftuħ tagħna bħala jett biex ma nitteħdux bħala xaġa ovvja imma biex ikonna eh, jett fin-negozjati. Nafu iżda li negozjat jistgħu jkunu diffiċli ħafna. Malar malajr nittama li indirizzajt kollox, ħlif il-mistoqsija fuq l-artiklu 6. Nittama li indirizzajt bosta mill-mistoqsijiet, iżdan kalla nistan niddebatti bilateralment mal-membri jekk ħassaw li huma injorati f'xi mistoqsija oħra. Naddi kollega Fuq l-artiklu 6, il-mistoqsija kienet kif l-autoritajiet ħajkunu jafu kif ħajapplikaw daw ir-regoli. Aħna obbligati mill-GPA li nużaw il-kodiċi ta' dwana u għalhekk irid ikun hemm kjarifika kif dan il-kodiċi ħana applikaw. Importanti f'dan ir-rigward li taħt il-kodiċi ta' dwana hija l-aħħar trasformazzjoni li qed tqis biex naraw jekk jekk minn fejn ġejn il-prodott. U għalhekk jekk huma Partijiet tal-kompjuter li ġej minn pajjiżi oħrajn imma ġew mibnija fl-Ewropa mhix toqgħod tara eżattament in-numru ta' partijiet differenti. L-importanti huwa li tara l-part minn fejn ġej. Nafu li dan huwa strument fakultattiv mhux obbligatorju, ġifieri min ma jridx jidħol f'dan il-proċess ta' deċiżjonijiet mhux obbligat li jagħmel dan. Importanti nintennu dan. Imbagħad hemm l-autodikjerazzjoni mill-fornituri fejn iridu jiċċaraw kif indirizzaw dawn l-affarijiet. Jekk l-awtorità mbagħad tajt li għabbażi ta' dawn id-dikjerazzjonijiet nixtiequ nibblukkaw dal-prodotti u servizz, xorta waħda ħad tiġi għand il-Kummissjoni rridu ninvestigawha. Fuq il-mistoqsija ta' Sinjura Weiler fuq li ma stat membru nindirizzaw fil-paġna 13, il-laqa kienet in kamera u għalek ma rednix nsemmu l-istat membru u jekk trid nistaw nwieġbu il-domanda tiegħek bil-miktub. Tajjeb għalik? Grazzi. Once again, I wish to thank... Il-President, għal darboħra nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni għal prezentazzjoni mħejja tajjeb u b'dan naslu għal l-luq tal-laqatana nerġu nil-taqaw l-10 u 11 ta' ottubru. Grazie ħafna.